Good morning everybody. Now Lodwa tajba kollegi, jekk joġobkom sibu postkom għaliex saru d-disa u għanna ġurnata twila, għanna ġenda mimlija daqsbajda U eh, qabel ma nibdew, niġbet l-attenzjoni ta'kom għal fat li rakkomandazzjonijiet eh, kontestati ma minnijomx il-bira, għalek irridu nieħdu l-ħin il-lum war nofsinar. Jekk l-interventi nżommuhom osra, naħseb illi fis sitta eskwart inkunu nistaw nkomplu bil-laqa tal-koordinaturi. Għalek, jekk joġobkom tibdewx tpaċbċu u ma tiqfu qatt, zommu fil-qosor kemm jista' jkun il-ġurnata kollha din ir regola se tapplika mela il-riżultat tal-laqa tal-koordinaturi l-adozzjoni tal-aġenda ta' frar u tal-bit tal-iktar tard tal-bit kollha li għamlu l-gruppi intlaqgħu ħlief mill-petizzjoni 0051 fuq il-Park Nazzjonali Donana dan din ġiet posposta sa' Marzu u sostitwita bil-petizzjoni 0 841 eh, fuq talba tas soċjalisti. Petizzjoni 0473 se nżaħluha fl-aġenda ta' Marzu u l-Mero Maratona se jkun mistieden biex jattendi l laqgħa eh, tieħdet deċiżjoni waħda fuq deċiżjoni 0 841 għaliex kienet waħda urġenti u ddeċidejna li nitolbu informazzjoni addizzjonali mill-autoritajiet Franċiżi u mill-Kummissjoni u l-bqija ta' rakkomandazzjonijiet ikkontestati se nindirizzawhom illum kif għattilkom. Għalhekk jekk joġobkom żommu l-interventi fil-qosor sabiex ikonna laqa tal-koordinaturi bħala l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna għallum. Jiġifieri għal ħabta ta' sitta neqskwart fuq il-punti B illi dawn se jkunu inklużi fil-riżultat fil miktub u mbagħad fuq il-żjara eh, għal ġbir ta' informazzjoni fl-Usazja, Ġermanja, se naraw minn se jifforma parti mid delegazzjoni u nixtieq li jekk joġobkom dawn in-nies li hawnhekk jitkellmu joqogħdu kwieti. Jimporta? Kulħadd għajneħ fuqkom bħalissa. Jiġifieri sibu postkom malajr. Mela, it-tieni żjara ta' ġbir ta' informazzjoni fit-tieni nofsa di sena se tmur f'Amagusta f'Ċipru għal jumejn f'Mejju. Ismiħ pubbliku fuq il-Brexit se jsir fl-ewwel ta' frar wara nofsinhar u eh, ħar responsabilta għalih eh, il-Komitat Libe bil-lisbaħ xewqa ta' dan il-Komitat fu smieħ pubbliku fuq l-inizjattiva eh, Ewropea ċittadini, il-koordinaturi ħadu nota l-bira tal-abbozz tal-agenda fuq il-programm ta' riċerka Aħna ddeċidejna illi nżommu il-lista kif kien propost aktar kmieni u eh, kien hemm bidla proposta mill-ħodor biex nissostitwixxu studju bl-istudju tal-ittikettar tal-ikel, prodotti tal-ikel u prodotti kosmetiċi u dana ġie approvat. Mistoqsija orali ġiet eh, ħadna deċiżjoni biex ikun hemm mistoqsija orali fuq il-protezzjoni tad drittijiet tal-ħaddiema li huma f'impjeg prekarju jew temporanju. Eh, Signora Vallina, bis-saħħa tiegħek inti Eh, qed issalvanna ġieħna għaliex inti ddeċidejt illi tmur il-Peru fuq Lima fuq is-suġġett tal-petizzjonijiet se jkun hemm Renata Weber ukoll u wkoll se jkollha kuntatt mas-segretarjat sabiex għalmenu tkunu tnejn min-nies illi tkunu tistgħu tinformawna fuq dan il-proċess. Grazzi għal darbohra fuq il-programm tal-Orti Ewropea tal-Awdituri, il-koordinaturi ġew mitluba li prezentaw uh, eh, suġġetti għal programm ta' ħidma tal-ECA e sa' l-20 ta' jannar u rridu wkoll jistidnu membri tal qorti tal-awdituri biex eh, jattendu l laqgħa tal-parlament tal kumitat meta jkun hemm suġġetti illi jinteressawhom. Fuq il-FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, dan huwa punt verament importanti u eh, kena niposponu għax għadna marċevejniex tweġiba minnant il-Kommissjoni u l-biraħ id-deċidejna mal-koordinaturi li nibqaw f'kuntatt mal-Kommissjoni nitolbuhom tweġiba ta' malajr. Huwa importanti illi huma verament issa ituna din it-tweġiba biex nkunu nafu kif se nimxu fuq din u bat fl-aħħar koordinaturi ħadu nota ta' xi ftit informazzjoni u l-istas ħiħa tingħata u ssibuha fil-minuti ta' dik il laqgħa U dak kollox min-naħa tiegħi issa. Ħa natikom ukoll ftit informazzjoni għandi xi avviżi x'namel mela illum għal ħabta tal-10 u nof se jkun hemm delegazzjoni komposta minn seba' membri mill-Parlament Marokkin. Se jżuruna huma interessati fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet jixtuq jafu kif jaħdem dan il-Kumitat. U wara il-seduta ta' dalodu se jkun hemm ikla magħhom u tkunu tistgħu tkomplu tiddiskutu magħhom waqt li kell jekk jinteressakom. Tal-ħodu se jizuruna u koll eh, grupp ta' bdewa mill-Austria illi huma interessati b'mod ġenerali fil-petizzjonijiet u kif għal darbohra irridu jafu kif jaħdem il-komitat. Mela, oħorġu il-karta tal-vot, ħantikom ċans toħorġuha.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 abbozz ta' mozzjoni għal e riżoluzzjoni dwar protezzjoni e non diskriminazzjoni tal-minoranzi fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Citazzjoni tlieta, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Citazzjoni sitta, l-ewwel parti, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, astensjonijiet għaddit il-ċitazzjoni 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet. ċitazzjoni 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. ċitazzjoni 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa F f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ It-tieni parti dawk favur. Le, din taqa, taqa, għandkom raġun, taqa. Mela, premessa O, u koll maqsuma f'żewġ partijiet, dawk fuq l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti taqa. U ngħaddu għal paragrafu 11 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Paragrafu 12, l-ewel parti, dak vot separat, mela fuq l-ewel parti dak favur, kontra, astensjonijiet, naħseb aħjan iċċekjawa din. Votazzjoni miftuħa? votazzjoni maluqa. President, ġara xi ħaġa. Mela, ħanerġam nivvotaw. Il-votazzjoni miftuħa. Cecilia. Iprova vota fuq magnoħra. Iva, din għaddiet. Issa naddu għal vot maqsum fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet irridu niċċekkjaw l-aħjar votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet din. U t-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. U il-bqija jaqaw. Issa naddu għal paragrafu 14. Le, le, dak jaqa għax eh, taqabila maddeċ. Issa naddu għal paragrafu 14 vot maqsum l ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 15 u kol vot maqsum l-ewel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 16 dak l-ewwel vot maqsum l favur kontra astensjonijiet għaddiet U issa naddu għal voti maqsumin hemm tnej l-ewwel parti. Favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Tieni parti favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Tajjeb, mela ibqija jaqa u naddu għal paragrafu 17 dawk favur kontra astensjonijiet aħjar niċċekjaw fuq 17, il-paragrafu 17. Votazzjoni maluqa u din għaddiet maġġoranza ta' vot wieħed. Nalla iċċekjajna. Mbagħad hemm emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 18 favur kontra astenzjonijiet aħjar niċċekjawa din. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Paragrafu 19, vot maqsum fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. U eh, l-vot finali, vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajjeb, grazzi ħafna. U issa naddu għal l-opinjoni dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għaw Jarek Tajapwis. Natik il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Jekk joġobkom, qabel ma jibda jitkellem Jarek, jekk joġobkom dawk minnkom illi tridu toħorġu mill-kamra għamlu dan bil-kwiet u mal-ar kemm jista' jkun. jarek fidejk. Tajjeb, grazzi Signora President. Jina l ewwel net irrit eh, ngħid kemm huwa importanti li aħna qed nitkellmu u niddiskutu din ir-reviżjoni dwar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Il-rapport ewlieni se huwa fidej l-AFCO u tieni opinjoni mill-Kult Il-proposta regolament ġdid fuq li CI ġiet adottata fit-13 ta' settembru tal-2017 u il-proposta tistati reviżjoni mill-iħsal wiċ tal-regolament. Ilan huwa illi din l-inizjattiva ta' ċittadini tkun iktar aċċessibbli u iktar faċli li tintuża mill-ċittadini u mill-organizzaturi sabiex din l-inizjattiva din possibilità tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha. Dina wara kollox kienet maħsuba bħala qodda li tista eh, twassal għal eh, diskussjoni, dibattitu maħsuba biex tqarreb iċ-ċittadini lejn l-Unjoni u sabiex ikun hemm parteċipazzjoni akbar min-naħa taċ ċittadini il-punti ewlenin li daħlet il-Kummissjoni fil-proposta jaqblu wkoll mal-opinjoni illi fassalna aħna fl-Ulju tas-sena li għaddiet. U jiena ninsab verament kuntent b'dan. Jekk tħarsu leja fil-dettal taraw li il-kompetenza esklusiva tal-Kumitat tagħna hija imħarsa eh, skont ir-regola 54. Mela ħa naraw issa il-proposta tal-Kummissjoni fiex tikkonsisti hemm bosta punti imma ħansemmilkom biss eh, il-punti ewlenin. Mela l-ewwel net se jkun hemm titjib fil-proċess ta' reġistrazzjoni anke l-possibilità li jkun hemm reġistrazzjoni parzjali ta' inizjattivi se jkun hemm ukoll pjattaforma eh, li se tnedija l kummissjoni se tkun online sabiex dawk li jridu jorganizzaw inizjattiva ta' dan it-tip eh, ikollhom ikollhom lajnuna li għandhom bżonn se jkun hemm sistema online ta' ġbir ta' firem li wkoll se titħaddem il-Kummissjoni hemm il-proposta wkoll li titnaqqas l-età minima tal-parteċipanti sa' 16-il sena minn 18 għal 16-il sena netamaw li bekk ikun hemm iktar flessibilità tal-ċiklu tal-ħajja tal-din l-inizjattiva għal dawk li jkunu qegħdin jiġbru il firem jew jorganizzaw petizzjoni jistgħu jażlu data minn meta jistgħu jibdew jinġabru il-firem. Nittama li din is-sistema l-ġdida se tissimplifika ir rekwiżiti tad-data għall firmatarji nittamaw u koll illi se jkunem aktar trasparenza u illi permezz ta' dan titqajjem aktar kuxjenza u nittamaw li hemm aktar trasparenza anke fuq il-finanzjament tal-ECI. Ikkolli ngħid li dawn il-punti kollha huma immirati lejn l-ħuq tal-potenzjal sħiħ ta' dawn l-inizjattivi bħala eh, din l-inizjattiva ta' ċittadini hija għodda għal akbar parteċipazzjoni min-naħa ta' ċittadini. Dana jaqbel mal-opinjoni li ħriġna aħna s-sena li għaddiet u jina verament kuntent illi il-Kummissjoni laqat l-idejat tagħna u inkludieto. L-artiklu 14 tal-proposta fuq il-fażi tal-seduti ta' smieħ pubbliċi eh, li rrid issir hawnhekk fil-Parlament Ewropew għak kompetenza esklusiva tal-Kumitat tagħna u fl-opinjoni tagħna aħna rridu nifokaw fuq dan ukoll. Kif nara jena din il-proposta kif għattilkom qabel, il il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea hija waħda inklusiva, però xorta waħda nemmen illi hemm lokal titjib bħala Kumitat Peti aħna għandna kompetenza esklusiva sabiex nindirizzaw is-suġġett tal smigħ tal fuq dawn l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej, però l-ambitu se jkun ferm aktar wiesa kemm f'termini proċedurali u anki is-semplifikazzjoni teknika tal-ECI. Hija proposta tajba ħafna hija dejja tajba illi l-Kummissjoni inkludiet il-klim balanced hearing with various stakeholders, jiġifieri smigħ ibbilanċjat ma' bosta partijiet ikkonċernati, jiġifieri aħna għandna nkunu l-organizzaturi hawnhekk fil kumitat tagħna u l kummissjoni għandha tkun mistiedna għal smigħ Ir-rappreżentanti ta' tliet istituzzjonijiet il-Parlament, il-Kummissjoni u l kunsill u anki istituzzjonijiet oħrajn u korpi konsultattivi ta' l-Unjoni anki il-partijiet ikkonċernati, il-koll kemm huma għandhom jingħataw l-opportunità illi jipparteċipaw fis-smieħ. Jiena nemmen illi għanna inkabru il-vizibilità ta' dawk l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej illi eh, eh, jirnexxu u anki dana kollu għandu jkun iktar viżibbli għal pubbliku b'mod ġenerali forsi għandu jkollna dibattitu fil-plenarja fuq eh, dawk li CIs illi jirnexxu u forsi jista' jkollna wkoll xi riżoluzzjoni li nkunu nistgħu nadottawha. Naħseb illi huwa importanti illi aħna eh, nikkompensaw l-ispejjeż tal-vjaġġar li lil dawk illi jorganizzaw dawn l-inizjattivi u anke l-petizzjonanti li jiġu Eh, fil-fatt aħna hawnhekk diġà hekk qegħdin nagħmlu. Hemm ukoll l-importanza illi aħna ikonna wkoll il-punti ta' kuntatt fl-istati membri sabiex huma jkunu jistgħu jagħtu l-informazzjoni lil dawk il-persuni li jkunu jridu jorganizzaw inizjattiva. Ftakru illi xorta waħda illum il-ġurnata mhux kulħadd għandu aċċess u juz, jaf juża l-internet u huwa importanti illi kulħadd iċ-ċittadini kollha ikunu jafu illi eh, teżisti din il-possibilità għalihom. Fl-aħħar nett irrit ukoll inqajjem punt li huwa kontroversjali ferm li kien diġà inkluż fl-ewwel opinjoni tas sena li għaddiet Hemm konflitt ta' interess ċar hawnhekk jekk wieħed iħares lejn l eci Kif inhi bħalissa huwa dritt esklusiv tal-Kummissjoni Ewropea biex tevalwa l-ammissibilità ta' inizjattiva. Mbagħad il-Kummissjoni għandha wkoll id-dritt esklusiv li tirreġistra inizjattiva ta' ċittadini u mbagħad għandha wkoll id-dritt illi tiddeċiedi fuq kull tip ta' azzjoni leġislattiva. Jiġifieri kollox huwa fidejn il-Kummissjoni. U issa il-Kummissjoni trid ukoll tkun hi illi torganizza s-seduti ta' smigħ u jiena naħseb illi dan huwa konflitt ta' interess. Il-kompetenzi għandhom ikunu mifru mifruxa, ma nafx kif nistgħu nagħmluh dan għaliex ma nafx eh, kif senġelu l kummissjoni iċċedi dawn id-drittijiet tagħha, però għandna ngħidulhom illi għandu jsir xi ħaġa sabiex eh, din il-problema tkun indirizzata u sabiex aħna nkunu nistgħu niżguraw illi mhux is-setat kollha ikunu fidejn eh, fit waħda. Jarek, let's Raġonevoli ħafna fl-opinjoni tiegħi jarek, però jena naraw x'jaħsbu l-kollegi hawn xi shadow rapporteurs fil-fatt għandna Sinjura Mizzi magħna. Nadila l-kelma. Grazzi ħafna Sinjura President. M'hemmx dubju, ma niskuża ruħi għall-vuċi, però hija waħda minn dawk l-inizjattivi li ilna ilna fil-bżonni li nieħdu, però ma naħsibx illi sa issa din kienet inizjattiva illi eh, kella suċess mixtieq. Ma nasibx li ċittadini nataw l-importanza li fl-opinjoni tiegħi jixir ilhom. Kien hemm xi eh, bidliet, fl-opinjoni tiegħi anka bidliet pożittivi, però naħseb illi l-ECI trid b'mod sinifikattiv eh, jekk irridu li tkun eżerċizzju utli titjieb jekk ma rridux illi minn hawn ftit ta' snin oħra nerġgħu ikolna l-istess problemi li qed nafaċċaw bħalissa. U importanti illi eh, drittijiet taċ ċittadini nisqu iżjed fuqhom biex tassew eh, din l-inizjattiva jkollha impatt barra minn hekk naqblu wkoll illi ir-regoli tal-isjaj li huma daqshekk burokratiċi jinbidlu b'mod li jsiru faċli għal min jużom fil-qosor ser nifoka fuq eh, dak illi jiena ser nkun qed nitratta f'dan ir-rapport. Wieħed minn l-affarijiet li huwa importanti huwa in-numru minimu ta' firem meħtieġa. Attwalment um, bżonn ta' miljun firma. Iżda x'tiġri jekk ikollok 800 firma? Tinjora dik it-talba? Għalhekk biex tassew ikun proċess demokratiku u kost effiċjenti irridu nsibu xi soluzzjoni għal meta ikollok ammont sostanzjali ta' firem iżda ma nilħuqux il miljon firma. Il-ġabra tal-firem il-Kummissjoni qed eh, tissuġġerixxi illi il-firem jingħaddu fil-stat membru ta' l-istat membru ta' ċittadinanza. Pero xieġri f'dak il-kas fejn għandek persuna qed jaħdmu f'stat membru barrani. Barra minn hekk nappellaw hekk għall-organizzaturi ta' l-ICI b'mod partikolari dwar il-formuli li jintafaw online u anka il servizz lingwistiku ta' traduzzjoni. Eżattament meta ngħidu aħna assistenza u traduzzjoni. Ehm, x'qed nifmu bih? il requisiti mbagħad anzi il prerequisiti biex tkun tista' tiffirma għal eh, din l-inizjattiva. Hemm tliet punt importanti. L-ewwel, l-ambitu tal inizjattiva l-parti, eh, mm, mm, l-azzjoni parzjali li tittieħed għal din l-inizjattiva, dawn huma fost il-problemi illi il-ċittadini qed jaffaċċaw. Mbagħad il-grupp ta' min jorganizza din l-inizjattiva naħseb illi xi sitwazzjonijiet iridu jiġu studjati b'mod partikolari meta entitajiet legali jridu jipparteċipaw bħala grupp ta' organizzaturi u anka il-penali tal-organizzaturi u ximpat dan ikollu fuq inizjattivi ECI dawn naħseb u koll jixir il-om jiġu ċarati barra minn hekk eh, nixtieq ngħid ukoll nilqa l-inizjattiva minnaħa tal-Kummissjoni biex l-organizzaturi nataw iżjed flessibilta biex jifmu meta jistgħu jibdew jiġbru l-firrem. Fil-fatt issa l-organizzaturi jistgħu jemendaw l-inizjattiva jew jirreġistraw parzjalment skont dak li għatinna l komissjoni pero rridu nifma eżattament kif dan ser jaħdem. Dawn huma ħut mill-ħsibijiet tiegħi, però m'għandix dubju illi meta din il- Mm, din il-petizzjoni, mm, anzi meta l-opinjoni minna ħat tal-peti eh, tinħareċ, nkunu nistaw naraw u nitrattaw kwistjoni b'mod iżjed speċifiku. Jina naħseb illi għanna bżon ta' approċ li jara l-affarijiet mill-perspettiva tal-partijiet interessati. Nil-qada kollu l-qalu kol il-rapporter. Grazzi Jiena bħala president eh, ta' dan il-komitat nilqa b'mod mm, eh, eh, daqshekk proattiv bħal muret is-Sinjura Mizzi. Issa l-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna Sinjora President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ lill-Onorevoli Valessa għar-rapport tiegħu. Nixtieq nibda billi nagħmel kumment l-ECI hija forma ta' demokrazija parteċipattiva, dak li hija. U aħna aktar is-soltu eh, mdorrija li kolna demokrazija rappresentativa, jiġifieri inti jkollok persuni li tkun għażilthom u li jkunu qed jirrappreżentaw ix-xewqat tal-ċittadini, però din dan huwa każ ta' inizjattiva fejn iċ-ċittadini jistgħu jipparteċipaw b'mod dirett għalhekk l-affarijiet iridu jkunu sempliċi għaliex jekk le aħna nkunu qed nonqsu milli nirrispettaw l-istess trattat. Tieni punt, hemm kwistjoni ta' konflitt ta' interessi u dinja xi ħaġa iżjed wiesa minn dak li tqal sissa, dan għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni li tassumi il-Kummissjoni Jina dan semmejtu anka fis-sessjoni plenarja u għettu koll il-Kummissarju Timmermans għett illi il-Kummissjoni mandux ikolla daqsek kompetenzi għalix għawnek eh, għet nitrattaw l-impatt dirett fuq iċ-ċittadini. għett eh, il-ċittadini għandhom din is-seta li saċerta punti jipparteċipaw fil-proċess ta' leġizlazzjoni. Jiġifieri huwa ġust illi jekk ikollok miljun firma trid tieħu azzjoni huwa ġust li l-firm iridu jiġu minn numru ta' stat membri dan kollu naqblu miegħu, però ma jridx ikun hemm burokrazija żejda. Irridu niżguraw illi ma jkunx hemm pereżempju il-fatt illi wara l-miljon firma tkun l-istess kummissjoni li terġa' tipprepara proċess leġislattiv mill-ġdid. Fl-opinjoni tiegħi huwa l-Ombudsman Ewropew illi jrid jitratta din il-kwistjoni. Il-firem jingħataw lill-Ombudsman Ewropew u jekk tittieħed jekk hemm bżonn li tittieħed azzjoni jkun l-Ombudsman li jiddeċidija u il-Kommissjoni x'tagħmel tagħmel eh, l-proċess ta' leġislazzjoni Jiġifieri Sur għandek raġun. Irridu nibatu messaġġ politiku u ngħidu illi hemm bżonn li nisseparaw il-Kummissjoni minn din il-proċedura għaliex il-Kummissjoni huwa il-korp illi għalihom irridu nirrikorru għal ċerta affarijiet, però l-Kummissjoni ma tistax tikkontrolla kollox. Ovvjament, eh, l-affarijiet meta jissimplifikaw irwieħhom jitjiebu. Bħal per eżempju ma kien ġara fit-TTIP kien hemm ċerta tħassib, aħna ħadna azzjoni. Uh, per eżempju dwar eh, l-ilma. L-ilma aħna ħassina li m'għandix eh, il-provista tal-ilma m'għandix tiġi privatizzata. Mm, mbagħad mm, ħadnja minn hemmhekk dik il-kwistjoni. Però x'qed nipprova ngħid? Huwa il li nqajmu kuxjenza. Iċ-ċittadini tagħna huma ma għandhom informazzjoni bizzejet dwar din l-inizjattiva, il-testi qed jiġu tradotti hemm ċerta tip ta' faċilitazzjonijiet li fl-opinjoni tiegħi għandna nofru aħna. Dawn il-bidliet kollha huma pass fid-direzzjoni tajba biex inwieġeb li sinjura Mizzi l-inizjattiva ta' ċittadini hija għad ċittadini, jiġifieri il-korpi eh, legali u istituzzjoni toħra legali ma jistawx jipparteċipaw b'mod dirett. Iva jistaw jassistu, jiġifieri movement ta' ċittadini jista jassisti iżda ma jistax jiffirma. U din, din ċara għaliex, għaliex din hija demokrazija partiċipatorja eh, li tippermetti li ċittadini ikunu huma li parteċipaw, ġifiri, il-korpi leġislattivi, legali, istituzzjonijiet legali, jistaw jipparteċipaw, jistaw jassistu anzi, iżda mux jipparteċipaw. Trasparenza hija importanti, iva, iżda l-konflitt ta' interess, fl-opinjoni tiegħi, dan huwa l-iktar aspett importanti. 16 il-lajnuna legali, iva, dan il-punt huwa utli u huwa importanti wkoll li nisqu fuq l-edukazzjoni għaċ-ċittadini tagħna għaliex dawn ser ikunu iċ-ċittadini tal-ġejjieni dawk li ser jipparteċipaw fil-ħajja ta' kuljum eh, fil-ġejjieni. Grazzi, grazzi, kummenti eccezzjonali hemmhekk minna ħatjak u napprezza ħafna wkoll illi qed nikkoperaw b'mod ta' tajjeb. Issa ngħaddi l-kelma lill l-Onorevoli Kapras. Grazzi, Signora, Signora President, nirringrazzja u kol l-rapporter, um, l-Onorevoli Valessa, u u kol il-kollega Grik tana li jina naqbel miegħu bisħieħ. Aħna jina, jina dejjem inkun shadow rapporter. Dejjem shadow, ma nafx jekk jiena destinat li ngħix dejjem fid-del ta' ieħor, nixtieq ħajja reali u mhux ħajja li nejxa fid-del ta' ieħor, però ġela darba jiena shadow rapporteur għal Afko permettu li ngħid li nesprimi il-punti prinċipali fl-opinjoni tal-grupp li qed nirrappreżenta aħna mm, naqblu ma ħafna minn li intqal eh, mod partikolari ma' titjib li ġi propost u għatitib naqblu miegħu mustar noqgħod insemmie. Però nixtieq nisħaq fuq erba' punti li fl-opinjoni tiegħi huma importanti ħafna ħut minnhom jikonċidu ma' dak li intqal issa. Mela l-ewwel l-ambitu. Il-Kummissjoni qed tħalli dan it fassil Lebda mill parti tal-inizjattiva ma qed tiġi manifestata li l-in mill-setat tal-Kommissjoni biex tisottometti għat għall-iskop illi jissemmew dawn fit-trattat għawek eh, il-kellim kien għetti kwota u l-interpretu ma kellix il-test. Barra minnek, em il-kustjoni tal- mira tal-ICI, jġifiri il-possibilta illi tiġi jiġi infassal att legali ġdid għall-iskop ta' implementazzjoni jew ta' reviżjoni ta' trattat. Aħna dan it-tfassil jidrilna li huwa xi ftit strett eh, u limitat iż-żejjed nixtieq li nwessawh. It-tieni punt, naqbel bisħiħ ma' dak li qalu l-kollegi aħna għanna bżonn ta' korp indipendenti biex jagħmel il-verifika legali għal reġistrazzjoni issa jkunx dan l-ombudsman jew xi ħadd ieħor aħna lesti illi niddiskutuh dan. Però iva hemm bżonn ta' korp indipendenti u l-Onorevoli Valesa għandu raġuni insisti fuq dan il-punt. Umbat il-follow-up, il-segwitu hija il-qalba tal-kustjoni kollha li xekk ma naslux għal konklużjoni nkunu għamilna xogħol ta' xejn. Is-segwitu mill-Kummissjoni. Mem lebda bidla dwar is-segwitu minn tal-Kummissjoni, il-grupp tagħna qed jipproponi li niċċaraw illi eh, by default aħna nistennew proposta minn naħa tal-Kummissjoni u nsaħħu tfassil biex niżguraw illi il-Kummissjoni tispjega ir-raġunament tagħha u tinkludi kull dettal Eh, rigward l azzjonijiet li tiddeċidi li tieħu u mbagħad is-segwitu minnaħa tal-Parlament Ewropew. Hawnhekk lanqas mhux qed nipproponu bidli bidliet. Il-grupp tagħna jipproponi dibattitu fil-plenarja u votazzjoni fuq rezoluzzjoni b'rakkomandazzjoni lil kummissjoni ta' jekk u wix meħtieġ illi nipproponu qatt legali flimkien mal-possibilità illi tipproponi rapport leġislattiv fuq inizjattiva fuq eh, inizjattiv ta' inizjattiva u permezz ta' dilazzjoni aħna nixtiequ li l-Parlament Ewropew ikun iżjed proattiv, jipproponi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni. Dik il-pożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura eh, President. Grazzi ħafna. Jider illi id-dinamika tal-grupp hija interessanti ħafna u li għanna u kol pozizjoniet b'saħħithom hawnhekk. Jiena jekk li, naħseb illi dak huwa dak li għanna namlu. Jiġifieri li nsaħħu l-kooperazzjoni anka ma l-istituzzjonijiet. Hija kwestjoni ta' li tagħti u ċedi ftit. Li tikseb u li ċedi ftit. Mux ma tistax tirbaħ kollox, ir-responsabiltajiet u id-drittijiet Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma lil rappreżentant tal-Kummissjoni. Naddi l-kelma, eh, però qabel qabel hemm Eleonora, naddi l-kelma. Grazzi ħafna Ċeċilja. Eh, fil-fatt jiena xtaqt nintervjeni u għafajla l-qalbi nishtiq eh, nisseħab ma dak li qalu l-kollegi li naqbel ħafna magħhom jiena nixtieq ngħid li hemm bżonn li nifukaw fuq ċerta aspetti. L-ewwel, irrid ngħid illi huwa importanti li nisqu fuq ir-rwol tal-Kummissjoni għaliex il-Kummissjoni bħal donnu għandha monopolju fuq il-proċess ta' eh, fuq il-proċess leġislattiv u għalhekk din l-għodda qed ixxejjer ħafna. Fl-opinjoni tiegħi naħseb li huwa meħtieġ illi nbidlu l-istess trattati biex din l-għodda natuha seta, seta u dinjeta. U nevitaw ukoll illi eh, ikunem il, dan il-dritt diskrezzjonali minnaħa tal komissjoni eh, dritt leġislattiv. Però nixtieq ngħid ukoll li fl-opinjoni tagħna huwa importanti infakru kif fil-bidu meta ssir ir-reġistrazzjoni tal-ICI u biex din l-inizjattiva tkun ammissibbli dan il-proċess irrit ikun proċess iżjed eh, komplet. Infakkar bid-deċiżjoni tal icj eh, dwar l-atti eh, preparatorji dwar dwar proċess leġislattiv U ehm, din id-deċiżjoni fil-fatt tisħa fuq um, il-dritt parteċipatorju ta' ċittadini tagħna. Naħseb illi huwa importanti li nfakru għal din id-deċiżjoni. Aħna abbażi ta' din id-deċiżjoni ser nkunu qed nresqu emendi. Però inħoss ukoll illi l-ECI trid tisħa eh, fuq il-bidla ehm, ta' trattati fuq fuq jekk din eh, eh, talba ma tiġix eh, aċċettata, il-Kummissjoni ma tistax sempliċement tagħti mm, itra tibat itra trid tagħti raġunijiet tal għaliex mhux qed taċċetta l-inizjattiva b'mod iżjed dettaljat. Barra minn hekk naħseb li huwa importanti li nindirizzaw ukoll il-proċess ta' tal-firem. Jina nemmen li għana nestendu l-periodu ta' tal-firem għal 18 xar mill-bqija naqbel ma dak li qalu il-kollegi u m'għandix dubju illi ser inkunu qed naħdmu b'mod eċċellenti ovvjament il-kol flimkien fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna. Eh, signora Valina, <coughs> tixtieq intervjeni? Le, mela, issa nista tassew ngħaddi il-kelma lill kummissjoni is-Sur Bulgert. Grazzi, Signora President, l-odwa tajba l-kolħat. Eh, nirringrazzja li kull min intervjena, b'mod partikolari l-rapporter u shadow rapporter li kelli privileġġ li nismaħom anka il bira Mill qed nifhem jiena l-ewwel qabel kollox, il-kolka maħna għandna mira komuni illi dan il-proċess ikun wieħed iżjed faċli biex jiżaħ kemm għal organizzaturi kif ukoll għal min ikun qed jiffirma. Barra minn hekk din il-biċċa għodda li CI trid traw trid ta' tispinta li ċittadini biex jipparteċipaw fil-proċess demokratiku. Um, hemm 13 il-titjib li ġi propost aħna dawn nil però. Flimkien rridu nifokaw u fil-fatt naqbel ma dak li qalet il-Sinjura eh, President illi dan huwa proċess li involvi l kolleġislaturi eh, u għalek il-partijiet prinċipali involuti huma l-Parlament u l-Konsil, aħna qegħdin hemmhekk sempliċement biex nassistu. Ir-rwol tagħna bħala l-gwardjani ta' trattati huma puntu setat illi jingħataw lilna mill-istess eh, trattat. Walek hemm numru ta' punti li fuqhom nixtieq nisħaq. Fil-fatt naħseb li l-ġimgħa d-dieħla eh, ser ikun hemm serje ta' laqat, fil-fatt naħseb li fil-fatt tlieta wara nofsinhar se ikun hemm din eh, il-laqa Eh, fiħdan il-Komitat AFCO, però l-idea hija li nitlu iktar fid-dettall, artiklu b'artiklu, biex bekk jekk hemm eh, nuqqasijiet b'rabta ma' dan il-fajl eh, ikun hemm ikun possibbli appuntu li min dan isemma leħnu. Naħar punt li xtaqt nisħaq dwaru iktar ma' qabel ma nidħol fid-dettall, aħna grati li kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill il il kunsill poġġew dan din l-inizjattiva bħala punt um, essenzjali ta' dikjerazzjoni konġunta li idealment uh, eh, nkunu nistaw inħejju it-titjib meċtieq eh, u nlessu it-titjib um, sabiex jiddaħħal fis-seħ sajanar tas sena d-dieħla li zjettart. tard. Nirringrazzjakom tal-li sħaqtu fuq ċerta elementi speċifiċi, pero jekk tippermettuli nixtieq inkellimkom dwar il-kwistjoni ta' reġistrazzjoni u segwitu. Naħseb tista' jekk joġobkom ippermettu li ngħid dan. Bħala uffiċjal tal-Kummissjoni kif ukoll bħala ċittadin, jiena naħseb li din ir-referenza tal-konflitt ta' interessi mhijiex il-mod tajjeb kif nirreferu għal din is-sitwazzjoni. Dawn huma setat konferiti lill-Kummissjoni mit-trattat li joħorġu mill-trattat. Mil, mil, mil, Hemm żewġ elementi ta' dan l-istrument li huma essenzjali. L-ewwel li l-Kummissjoni għal gwardjana ta' trattati ta' trattati u għalhekk trid tisħaq fuq um, fuq uh, dak li hemm fit-trattati. Umbat, dan jorbot mal-kwistjoni ta' reġistrazzjoni. F'xi punt il kummissjoni trid tiddeċidi għalhekk uh, din hija xi ħaġa loġika Però il-Kummissjoni trid tiddeċiedi minħabba il-Kummissjoni inatat dawn is-setat. Appuntu, il-Kummissjoni trid tiddeċiedi f'xi punt jekk għandix eh, bżejt elementi biex tkun tista taġixxi. Li kieku jkun xi ħadd ieħor jiddeċiedi. Eh, għalina ser jaffettwa il-koerenza li kunem fil-fazi ta' segwitu. Mbagħad fuq l-istess fazi ta' segwitu. Din torbot ma' dritt ta' inizjattiva mux fil-responsabilta tiegħi laqas fil-responsabilta tal-Kummissjoni li niddeċidja ki it-trattat għandu xinbidel, però dan il-prinċipju essenzjali tal-liġi ma jistax jinbidel għaliex li sjaj tiddeċidi li tagħmel hekk id-deċiżjoni tiġi fi ximkien ieħor dan huwa dibattitu li nittama li nkunu nistaw eh, li jista' jkollna biex bekk niddeċidu fuq din il-kwistjoni darba għal dejjem. Xu exactly here. Fuq ir-reġistrazzjoni x'in il-kwistjoni hawnhekk ħafna drabi jintqali l-ewwel issir evalwazzjoni imbagħad ir-reġistrazzjoni u l-evalwazzjoni hija l-aktar ħaġa prinċipali x'reġistrazzjoni issir wara jiġifieri l-evalwazzjoni hija waħda legali għalissa. issa Din edha u kol fil-leġizlazzjoni bħalissa huwa għabbażi tal-merti legali tal-inizjattiva. Dan irid ikun koerenti ma' kwalunkwe segwitu li joħroġ minn dan id tal-inizjattiva. U li rajna huwa li jkun hemm proċedura waħda sempliċi għaliex reġistrazzjoni huwa biss il-bidu. U nittamaw illi mbagħad inizjattivi kollha jkunu reġistrati bisħiħ jew nkella parzjalment Hemm inizjattiva waħda biss li ġiet irrifjutata li twaqqaf il-Brexit. Jiena m'iniex avukat imma l-avukat u anke dawk li mhumiex avukati jafu li dan ma jaqax eh, taħt eh, il- il-poteri tal-Kommissjoni, aħna dak li provajna namlu għalli dawn tassew ukunu ta' suċċess ġifiri jiksbu miljon firma. Għalhekk bdejna proċedura ta' xarin u ikunem hemm traduzzjoni immedjata ta' din l-inizjattiva. Issa, introduċajna wkoll l-idea ta' tliet xhur biex ikunu jistgħu jorganizzaw rwieħhom, l-organizzaturi tal-petizzjoni u aktar ikollhom ċans iksbu suċċess għaliex ikollhom biss ċans dawk l-ammont ta' xhur. Imbagħad tittieħed deċiżjoni formali u jkun hemm ukoll rikors għal qorti. U dan jiġi implementat mod immedjat. Dan huwa element importanti ħafna. Issa, ir-rikors tal-organizzaturi jekk ikun hemm deċiżjoni li din tiġi parzialment reġistrat l qorti tal-Ġustizzja, aħna din hija xi ħaġa li rridu nissalvagwardaw u niggarantixxu. Bħala iktar titjib li għamna din il-proposta fostom għanna il-Collaborative Platform li tinkludi pariri legali indipendenti mill-Kommissjoni fejn l-organizzaturi jistaw jikkonsultaw u jagħmlu evalwazzjoni preliminari għabli batu għal kummissjoni u jiksbu e, ftit pariri fuq il-bażi legali, fuq il-kamp ta' applikazzjoni u fuq il-possibilità ta' suċċess. La darba imbagħad jużaw dan il-pariri batu għal kummissjoni il-Kummissjoni xorta il tqis jekk partijiet biss minn din l-inizjattiva jaqawx taħt dawk istatati jew le fi żmien xahar imbagħad nagħtu informazzjoni u marru lura eh, għand l-organizzaturi u naraw x'inhuma l-affarijiet li jistgħu jikkonsidraw u kollhom ċans ta' xahar kolom ċans sabiex jagħmlu evalwazzjoni mill-ġdid iżda din titħalla f'idejn l-organizzaturi jekk ridux jagħmlu riformulazzjoni jew le. il komissjoni mhux ser tindaħal f'dan aħna ma rridux niddettaw il kam ta' applikazzjoni jew l-inizjattiva iżda nagħtu pariri fuq l-ammissibilità u il possibilita li riżultat ikun wieħed pożittiv. Imbagħad l-aħħar pass, reġistrazzjoni parzjali li jgħin sabiex li kollha li waħda biss ma nistgħux jiġu reġistrati. Aħna bħala kummissjoni għandna żewġ ruoli prinċipali li qed jingħatawlna mit-trattat. L-ewwel jkun hemm evalwazzjoni ta' jekk tistax tittieħed azzjoni imbagħad fuq il-inizjattivi jekk tistax tittieħed azzjoni u jkun hemm eh, spjegazzjoni kif suppost imbagħad. Issa dawn huma l-elementi li nixtieq naddilkom għal iktar riflessjoni jek niġu biex niddiskutu dan l-affarijiet u biex ngħidilkom ukoll kol l-aħjar illi nieħdu azzjoni mm, skont it-trattatu l-aspettattivi tal-pubbliku. Nittama illi din kienet spiegazzjoni tajba u l-estrin id-diskuti ma'kom anke fil-ġemat li ġejjin. Il-President Iva, grazzi ta' sodda din l-ispiegazzjoni nishtiq nagħti l-mikrofonu lura l-Sur Valenza sabiex jagħmlilna intervent qasir. Grazzi, Snura President. Jena, grat ħafna l-kollegi, naħseb qatt ma konna daqshekk ma' qudin U kontent li l-koll għanna l-istess Pożizzjoni, u li ninsabu ma' qudin bejniet naftit kontra l kummissjoni Smajna xta tkun l-opinjoni tagħhom illi istatat tal kummissjoni qegħdin fit-trattat u s-seta li kolla kompetenza esklusiva fuq li CI dan kollu jinsab fidejn il-Kommissjoni. Aħna l-bicċa xogħol li għanna se tkun li nikkonvinċu l-Kommissjoni li tissir xi ħaġa biex din is-sitwazzjoni tinbidel fejn is-seta qiegħda kollha fiħdan il-Kummissjoni. Irridu ngħidu wkoll illi id dritta inizjattiva ta' ċittadini li jisħu fuq dan il-proċess leġislattiv indirizzati lejn il-Kummissjoni m'għandhomx jiġu analizzati u aċċettati mill-Kummissjoni. Għandha tkun entità indipendenti. Nifhem però dan huwa trattat u ma regru ta' proċedura u ma nistgħux nagħmlu wisq iktar fuqha iżda forsi nistgħu nikkonvinċu l-rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jammettu li hemm bżonn li tinbidel xi ħaġa biex tassew din tkun ta' suċċess. Grazzi kollegi għall-għajnuna tagħkom u ninsab ċert li se jkollna kooperazzjoni pożittiva flimkien. Jekk xi ħadd jekk hemm xi ħadd li kapaċi jikkonvinċi l-Kummissjoni huwa inti, Sur Valessa, għalhekk ninkoraġġik li tagħmilha. Nittama li jkun hemm kooperazzjoni anke bejn il-Kummissjoni u il-kollega ser nispjegalkom l-skeda il-smiħ pubbliku se jsir fl-21 ta' frar il-skadenza l-emendi hija fit-tlieta fil-ewwel ta' Marzu sa tlieta fl-ewwel ta' Marzu u issa nilqaw il-petizzjonanti fil-kumitat tagħna l-ewwel petizzjoni hija petizzjoni 689 tal-1998 l-iktar petizzjoni antika li għandna. Dan huwa mument storiku fejn se nkunu qegħdin nevalwaw petizzjonijiet li kienu ta' interess għall istituzzjonijiet għal żmien twil. Għanna ħames petizzjonijiet u nixtieq nibda billi nati il-mikrofonu lil David Petri li huwa il-petizzjonant eh, li dressa din l-aktar petizzjoni antika li għanna fil-komitat tagħna. Sinjura President, grazzi tassew. Grazzi l komitat għal perseveranza tijaw u fakkar li kulħadd li dem mhux biss huwa l-aktar kas antik imma huwa kol l-ikbar kas ta' diskriminazzjoni tal-massa ibbażata fuq nazzjonalità Fl-Unjoni Ewropea, il-Financial Times f'Ottubru publikat litra tagħna eh, fejn inkludit wieħed minn erba' deċiżjonijiet tal-qorti tal-kassazzjoni ta' Taljana fl-Ulju tal-2017. Dawn is-sentenzi jerġgħu jinterpretaw sentenzi preċedenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Il-Qorti Taljana tal-Kassazzjoni bħala Qorti Nazzjonali tal-aħħar Appell kienu marbutin me trattat biex jirrefer l-każijiet li siġej ma rifitaw li jagħmlu dan u għalhekk poġġew dubju fuq l-ordni legali sieħa tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm inqas minn sitt deċiżjonijiet favorina l-aktar waħda antika, l-ewwel waħda fl-1989 u l-aktar reċenti l-2008 li konċinaw ċittadina Belġana Nancy Delay li taħdem fl-Università ta' Firenze. L-Italja bidet il-leġizlazzjoni erba darbiet l-aktar tard fl-2017 iżda diskriminazzjoni għadha d-dejja. Jiena qed ngħaddi għan payslips u eh, tabelli nazzjonali li juru li l-kollegi qed jiġu projbiti minn trattament ugwali. Issa il-każ delay mm. dan il-każ huwa relevanti għaliex qed jisfida b'mod dirett trattat u l-Awtorità tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-2008 l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja stabbilxiet il-prinċipji li jridu jiġu segwiti sabiex jitnaħħa diskriminazzjoni leġittima kontra Nancy Delay huwa mingħajr dubju illi wettqet responsabiltajiet tagħha biex tirata għal paga bħala riċerkatur full-time. U fil-qorti tal-appell ta' Ferenza f'janna f'14 ta' jannar 2017 wara gwida mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja applikat għal danni għal pagi mhux imħalsa u suppost messaġġi tkonkluż hemmhekk iżda le disa snin wara il- Sezzjoni ma' eh, stazzjoni tal-Qorti ta' Kastazzjoni Italjana eh, ta' il-prinċipji li diġa ġew deċizim l qorti Ewropea tal ġustizja fil 2008 u l-Università ta' Ferenza mlajr ħadet azzjoni f'Novembru tal-2017 naqsu il-paga ta' Nancy Delay bit 38%. fl annest tistgħu taraw ukoll il-każ Franċiż ta' Isabel Monili tal-lem fl-Università ta' Bologna Il-payslips taħħa juru li fl-1993 il-paga netta tagħha kienet ta' 1424 liri Taljani, jiġifieri 864 euro. Illum għandha 857 euro, 7 euro inqas milli kienet tirċievi 23 sena ilu u miex l-unika waħda. Il-proċess ta' Bologna ma wasal għadu ma wasalx l-Università ta' Bologna. Nixtieq insellem ukoll l meps Jude Curtin Darling u Sergio Cofferati li resqu mistoqsija l kommissjoni fuq dawn il-kwistjonijiet. Senjura President, dawk li gvernawna, il sur Macron, is-Senjura May, is-Sur Davis, is-Sur Barnier u s-Sur Juncker, eddin jikkostinjaw dwar jekk l-Unjoni Ewropea għandix taħrab minn taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u għalkemm żmien jekk l-Unjoni Ewropea trid tissopravivi mela trid tindirizza il-ksur tal-Italja fuq ir-regoli tat trattat b'urġenza fuq negozjati tal-Brexit Sur Verhofstadt qal li aħna maħniex ser nagħtu konsens li kwistjoni ta' ċittadini ta' dritti ta' ċittadini ma nix s-natu konsens jekk ma jkunx il-ġindri sat mod sodisfaċenti. fi 29 ta' April il-Konsil Ewropew jistaħa illi illi garanzija għandhom ikunu effettivi, inforzabli u mhux diskriminatorji. ċittadini għandhom ikollhom id-dritt li jeżerċitaw drittijiet tagħhom bi proċeduri amministrattivi sempliċi. Jena nemmen illi unittama illi ta' petizzjonijiet se tpoġġi pressjoni fuq il-Kunsill u fuq il-Kummissjoni sabiex l-Italja dan l-Istat membru ma tibqax tiddiskrimina kontra ċittadini ta' stati membri oħra. Grazzi sew, grazzi lilek. Istanna mana il-rappresentant tal komissjoni Is-Sur Ravo, is-Sur Perez Flores. Grazzi tassew, Sr. President, Sr. Rava ma setax tattendi l-lum għalix ma tiflaħx. Ser, e, e, dan huwa kas li ejlu għaddej kif semmejt inti stess. Ejlu għaddej minn qabel ma bdejt naħdem jiena mal-Kummissjoni. Dak li xtaqt ngħid li l-Kummissjoni dan segwitu mill-viċin. Għanna nishtiq nfakru illi fl-2004 il-Kommissjoni resqet li l-Italja il-Qorti u dim il-Qorti tal-Ġustizja Ewropea. U l-Qorti Ewropea tal-Ġustizja id-deċidiet illi anke jekk l-Italja ma segwiċ sentenza preċedenti il-ksur kien twaqqaf. Il-Kommissjoni ħadet nota ta' din is-sentenza u ħadet azzjoni għabbażi tagħha. Jiena qed insemmi l-istorja għaliex hija relevanti. Imbagħad kellna il-liġi tal-Ġermanja fejn ġi fejn stabilixxiet interpretazzjoni tal-liġi preċedenti biex issolvi l-problemi u minnaħa l-oħra neħħiet il-każijiet kollha pendenti fil-qorti nazzjonali u qalu li il-każijiet pendenti jridu jiġu waqfa issa. Il-Kummissjoni ħarset lejn l-aspett ta' diskriminazzjoni u għasta tal-konklużjoni illi ma setax ta' prova ta' ta' ksur, għaliex fejn dan il-proċedimenti ta' ksur, il-pis prova jaqa' fidejn il-Kummissjoni. Aħna fil-Kummissjoni rajna illi ma kienx hemm ksur tal-liġi Ewropea fuq din il-parti. Fuq il-parti l-oħra fir rigward tal-aċċess għal rimedji legali, artiklu 47, aħna bdejna dialogu mal awtoritajiet Italjani u informajna l komitatu ukoll f'dawn l-aħħar snin illi l-Kummissjoni b'xi mod jew ieħor nexxiela tikkonvinċi l-awtoritajiet Italjani sabiex isibu soluzzjoni għal din il-problema. L-awtoritajiet Taljani adottaw liġi ġdida informajniekom b'dan l-abbozza liġi fl-aħħar komunikazzjoni li batnilkom u issa liġi adottata liġi il-Kummissjoni qed tqis din il-liġi u se nkunu qegħdin niktbulkom biex ninfurmawkom bil-konklużjoni tal-analiżi tagħna. Dan huwa dak li għadna l-aħħar darba meta kienet għada abbozz u saġġet adottata u qed eh, nanalizzawa minn dak l-aspett issa dak kollu li għandi xi ngħid. Grazzi, mela, għawn xi membri li jixtiequ jintervjenu fuq dan il-każ, fuq din il-petizzjoni. Jekk joġbok, Sir Howard. Grazzi, Sinjura President, tal-li qed permetti li l-intervjeni fuq din il-kustjoni dal ħodu Jiena minix eh, Jude Curtin Darling, jiena qed nħu pasta dal-ħodu għax għandha impenji oħra f'Londra. Sinjura President, din l-aħħar deċiżjoni eh, mill-lulju tal-2017 tal-qorti Italjana tikser wieħed mill-libertajiet li hija bbażata fuqha din l-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Il-qorti u illi qed ehm, timmina id-drittijiet tal-riċerkaturi u tal-lecturers li qed jarmu fl-universitajiet fl-Italja u qed tiddiskrimina kontrihom. U wara 40 sena u sitt każijiet, sitt każijiet fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-Kommissjoni Ewropea sempliċement qed ehm, qed tfarfar u ma tagħmel xejn Il-kollega u kol Curtin Darling batet itri u anke saru nbatu itri li President Juncker es joħroġ ċar illi il-Kommissjoni Ewropea ma triċ tindirizza dan il-ksur sfaċċat tal ġiet Ewropej u għed tissagrifika dawn il-lectures baranin minn flok ma tiddefendi lil dawn l-individwi u diskriminazzjoni li qed issir kontrihom. Dan huwa ksur responsabiltajiet tal-Kommissjoni. Meta l-Unjoni Ewropea qed tipprova taħdem biex tassigura id-drittijiet sa' ċittadini Ewropej fl-Unjoni Ewropea jekk u meta l-Unjoni Ewropea l-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea, għandu jkun hemm determinazzjoni illi jiġu protetti drittijiet ta' ċittadini Ewropej oħjar ta' ċittadini ta' Unjoni Ewropea f'pajjiżi oħra f'rispett lejn il-liġi Ewropea li hija suppost responsabbli bħala gwardjana ta' trattati. Issa nixtieq inftit inżid ma' dak li qalt li naġud. jekk hemm xi ħaġa li hija tassew sfaċċata hija li dan qed isir fil-qasam akademiku il movimenta ta' dawn il-persuni ikompli iżid mal-arfin tagħna kif qalli kollega akademiku mhix kwistjoni li aħna ilna fl-Ewropa ta' 40 sena. Hija kwistjoni li aħna ilna fl-Ewropa 900 sena. Aħna universitajiet Ewropej u naħdmu għabbażi tal-arfin kollettiv Ewropew. U importanti li ikunem hemm azzjoni kollettiva. Din għandha titqajjem bħala kwistjoni urġenti u il-Komitat tal-Affarijiet Legali għandu issegwi il-konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea. Sinjura President, din il-petizzjoni li hija fundamentali għall-Unjoni Ewropea għandha tinżamm miftuħa. Grazzi għal kontribut tiegħek naħseb li għamilt biċċa xogħol tajba ħafna eh, u ħadd eh, post ġud. Jekk jogħġbok, ejja hawnhekk u rappreżenta li l innifsek u koll. Grazzi tassaw, Sinjura President, għanna membri oħra li xtuq jintervjenu fuq din il-petizzjoni. Mela, nat il-mikrofonu l-ura l-petizjonant, l-sur Petri, jekk joġbok. Nixtieq nagħmel mistoqsi waħda l kummissjoni Naf li l-pis tal-prova fuq dawn il-każijiet qudiem l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jaqa' taħt il-Kummissjoni. Jiena llum rejt kas semmejt kas u mhux l-uniku kas tal-kollega fl-Università ta' Bologna li qed titħallas l-istess paga li kienet titħallas 23 sena ilu din hija evidenza ċara x'inhi l problema għalfejn il-Kummissjoni ma tistax tagħti prova ta' dan il-każ. Would the Commission like to intervene again? Il-Kommissjoni tixtieq terġa' tintervjeni ma tantx hemmx nista' nżid apparti dak li diġà batnilkom f'Awwissu tal-2014 fuq din id-diskriminazzjoni li seħħet. Il-fatt illi hemm interpretazzjonijiet differenti tas sentenzi u interpretazzjonijiet differenti tal-liġi taljana di xi ħaġa normali, din hija xi ħaġa li ġiet diskussa fil-qrati Italjani u il-petizzjonant dan jafu tajjeb ħafna illi dawn il-lectures marru l-qorti repu ħafna każijiet oħrajn tilfuhom għalhekk hija l-qorti taljana li trid tiddeċiedi għabbażi tal-liġi taljana u dak li qed isir bħalissa. Fine, that concludes the discussion. Tajjeb bekk nikkonkludu d-diskussjoni fuq din il-petizzjoni. Nixtieq li namlu kif ġej. Il-petizzjoni tinżam miftuħa. Palissa għaddejjin mill-proċedura ta' Brexit. Qed nistennew tweġiba aġġornata bil-miktub mingħand il-Kommissjoni fuq il-liġi Taljana ġdida u jiena personalment nixtieq li l-kollegi jappoġġaw il-proposta tiegħi. Ġifieri illi il-kwestjoni kollha kemm tiġi referuta l sur Verhofstadt u anke lil grupp permanenti ta' Brexit. Dan jirreferi għal moviment ħieles ta' ċittadini, drittijiet ta' ċittadini kif issemma Mr. Petri jekk taqbel miegħi għalhekk namlu kif qed nissuġġerixxi. Istor Patrick, grazzi ħafna Sinjura President. Iva naqbel miegħek. Iva, aħna nixtuq nuruk apprezzament ta' kemm inti bqajt tistinka u ma ċedejċ. Nittamaw li fl-aħħar naslu għal riżultat pożittiv u nagħmlu l mutana biex dan isseħ. Grazzi tassew u nawgralek il-veċċi tajjeb lura. Inkomplu issa il-petizzjoni li jmiss 0906 dwar il-protezzjoni ambientali fil-żona ta' Piemonte. Iżda qabel nixtieq nilqa grupp ta' bdiewa mill-Awstrija. Nilqawkom mana u nittamaw illi ma ġejtux biss minn Vienna, ma minn l-Awstrija kollha kemm hi. Naħseb li eh, hemm bdew oħrajn apparti li il-fit bdewa li hemm fi Vienna. U nittama li se taraw affarijiet interessanti fi Brussell illum. Nixtieq ngħid ukoll illi issa qegħdin fil-qalba tal-Ewropa. Għalhekk isimgħu l qalb tħabba tal-Ewropa u l-lum qasanna xita, jiġifieri gawduha din mhix xi ħaġa li tiġi spiss. Nati issa l-mikrofonu l petizjonant eh, non sta andando avanti il, la slide. Slides mu mish, mixjin. ħana ċuk daqqatit sur kemello. Lodwa tajba Jiena Andrea Kemello li jina sintku ta' Tranċano Vercellese, grazzi tal-li l ajtuni tal talba tijaj hija fuq eh, il-Valle Dora. Darba kienet kompletament zona agrikola fil-snin eh, li għaddew ħafna minn dak li kien qed jitrabba hemmhekk issa huwa motti bil ramel u bil-xaħx. Dan kien wieħed mill-postijiet ta' importanza ekoloġika mill-aktar kbira fl-Italja. Valledora eh, ġiet eh, konsidrata bħala żona fejn hemm ilma meta taħt l-art li huwa tajjeb għal konsum tal-bniedem. U issa qegħdin naraw illi eh, din dan l-ilma qed jintuża l-anijiet oħrajn minkejja illi suppost m'hemmx radam hemmhekk imma illum hemm sitta u xoħut minnom fil-fat edin inixxu għalġo l-ilma taħt l-art, pero tiddu toqdu attenti illi l-ilma ta' taħt l-art huwa eh, eh, il-ma imħalla tiġifiri bejn il ilma tal-weċ u l-ma tal-iħ memx differenza sostanzjali għalek 100 metru ta' font fil-akwadot eh, sibna ħafna sustanzi perikolożi tantu hekk li għamilna filtri issa tal-faham sabiex l-ilma xorta jibqa tajjeb għax-xorb E, dat nixijiet ilhom għaddejjin mill-2004 u lejjum tal-kontaminazzjoni ma tistax issa teliminom e, e, it-tniġis issa ġie konfermat kemm is-soċjetà u anke mis-servizzi rilevanti minkejja dan kollu xorta waħda żdiedu iż-żoni tar-radam minkejja li dawk li hemm diġà mhux suppost qegħdin hemmhekk hemm livelli għoljien ta' nikel u koll u il-font tal-akwedot ta huwa biss 5 km bot mill-rada għalice 2. Dejjem ġie miksur il-prinċipju ta' prekawzjoni li hemm fit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea hemm direttiva Ewropea 31 tad-99 għaliex dawn il-żoni tar-radam qegħdin f'post li mhux suppost qegħdin għal daqstant jiksru d-direttiva 31. Id-direttiva tajt li wieħed jista' jkompli jibli il-barriera ġeoloġika naturali imma m'hemmx id-dritt illi din tkun sostitwita il-riskju illi il-sustanzi li nixxu inixxu għal ġo l-ilma imur kontra u koll direttiva 31-99. Il- um, dawn il-radam hija u għadin verament rib ta' djar, eh, postijiet abitati, zoni agrikoli u anki eh, baċini fejnem l-ilma għal darboħra fiksur ta' direttiva dawn il-siti tar radam ukoll tant qrib għal postijiet fejn jgħixu in-nies ukoll imur kontra id-direttiva. Tant u hekk li mhux possibbli li jkun hemm dan il dawn il-żoni tar radam daqshekk qrib għal fejn jgħixu in-nies u jkun hemm żoni agrikoli u fejn ikun hemm l-ilma taħt l-art iż-żoni ta' radam illum li hemm fiż-żona li qed nirreferi għaliha eh, kollha hemm ir-riskju illi jkun hemm tnixxija għalhekk hemm bżonn illi eh, dawn il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea li nkissru eh, ikunu korretti aħna nitolbu illi l-awtoritajiet italjani jiġu mitluba illi ma jħallux iktar li nħolqu iktar żoni tar-radam f'din iż-żona għaliex huma taħsara għas-saħħa tal-bniedem aħna induru dan din iż-żona mat tfal tal-iskola u ma jistaqsuna imma għalfejn jekk f'dan il-post f'dan is-sit dawn iż-żoni tar-radam għalfejn mela hemm il-bjar li aħna nixorbu l-ilma tagħhom eh, tant qrib għal dawn iż-żoni fejn hemm fil-fatt jintefa' l-iskart. Grazzi tal-attenzjoni. Iva, grazzi ħafna għal dik il-preżentazzjoni u eh, grazzi u kolla li xina et eh, nħu gost li sintku ta' reġun fl-Italja ħa il-ħin tijaw biex jiġi għawnek jiddiskuti maħna. Jina naf li xi kollegi illi huma mitħla ta' din iż-żona, jiena qatt ma mort, jiena konvinta però li hija żona verament sabiħa, u eh, għanna wkoll kollegi illi propju jiġu minn hemmhekk. Grazzi. il rappreżentant tal kommissjoni dawnek u nagħti il mikrofonu lilek. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi eh, tal-petizjonanti u grazzi wkoll tad dokumenti illi batu mal-petizzjoni Mela din il-petizzjoni kif għadu kif spiega s-sindku stess tirrigwarda l-prezenza f'territorju partikolari ta' bosta zoni tar rada f'żona illi probabbilment mhijiex il-post ideali fejn dawn kellhom isiru għaliex hemmhekk hemm l-ilma ta' taħt l-art illi jinxtorob mill-bnedmin għaliex eh, kif għallun hemm ukoll barriera eh, il-qoħ ġeoloġiku naturali u anki hija rip ukoll ta' postijiet fejn jiexu n-nies u hemm id djari ġifiri. Per uja u koll zona agrikola fejn hemm ħafna ilma anki eh, li jinżam propju għat-tisqija. Issa hemm din il-dan il-perikolu illi ikun hemm it-tnixxija mir-radam għaliċe tnejn u peress illi l-ilma ta' taħt l-art Eh, jinġabar u jittella biex jinxtarab minnis nies eh, eh, huwa riskju. Għalhekk din il-petizzjoni tikkonferma ċerti elementi li huma partikolari għall-Italja bil-mod kif jiġu ġestiti iż-żoni tar-rada. Anki il-ġestjoni u anki fil-fażi post-operattiva kemm il-darba jgħidulna fuq dawn l-affarijiet din hija xi ħaġa li tirrigwarda l-Italja kollha kemm hi minn fuq s-isfel. Għallek, aħna rridna nesegwixu eh, il-deċizjoni tal-Qorti tal-Ġustizja li kondannat l-Italja minħabba bil-bosta zoni tal-radam li huma irregolari u mhux suppost qegħdin hemmhekk. U għalhekk il-Kummissjoni tesegwixi illi s-sentenza tal-qorti tiġi eżegwita u tiżgura illi dawn iż-żoni tar-radam eh, jiġu eh, eliminati u l-Italja qiegħda fil-fatt bħalissa tħallas il-multi minħabba fek Barra minn hekk hemm każ illi dan l-aħħar tressa dim il-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-siti tar-radam li kien jesistu qabel il-ksur tal-artiklu 14 tad-direttiva rilevanti u eh, frabta mal dan is-siti tar-radam diġà operattivi u awtorizzati qabel ma tħul fis-seħħ tad-direttiva rilevanti. Ġifiri hemm madwar 50 sit tar-radam illi suppost jew inalqu jew inkella eh, ġew eliminati imma dana ma ġarax. U għalhekk l-Italja tresqet qudiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Mbagħad aħna nagħmlu monitoraġġ tal-każijiet kollha li jiġuna l-attenzjoni għalihom permezz ta' eh, petizzjonijiet, akkużazzjonijiet, rapporti bil-miktub, għanna daw niverifikaw biex naraw jekk il-problema x waħda strutturali jew nkella kas individwali. U bekk aħna nkunu nistgħu naraw jekk din hijiex prattika li tiġri dejjem, jiġifieri ksur sistematiku tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u nkella kas wieħed iżolat. Issa biex inwieġeb għal talbata li għamel il-sintku fir rigward tal-Valle Dora, Jien il-Kummissjoni tqis illi s-sitwazzjoni hija waħda kritika u ta' min illi nitħlu fiha iktar għalhekk il-petizzjoni trid tibqa miftuħa u aħna rridu naraw eżattament issa fid-dettall x'sar jekk il-miżuri li tieħdu kinux effikaċi u eventualment mbagħad indaħlu din is-sitwazzjoni mbagħad fil-kuntest tal-problemi strutturali li jeżistu eh, minħabba dawn is-siti tar-radam fl-Italja kif jkunu ġestiti, meta jkunu qegħdin jaħdmu u anki wara meta jingħalqu. Għaliex naħsbu li dan huwa eh, din hija xi ħaġa li hija verament problematika. Grazzi. Grazzi ħafna. U eh, Nizgurakom illi mhux dejjem jiġri li l petizzjonantu u l-Kummissjoni jaqblu dan huwa eh, każ verament rari ġifieri dana juri biċ-ċar illi din hija kwistjoni verament serja u għaldaqstant għandna nieħdu l-petizzjoni bis-serjetà ħafna fil-fema tiegħi. Mela, għalfejn il-membri mhux qegħdin jitolbu li jitkellmu Eleonora kjoġbok. Iva, grazzi Ċeċilja. Iva, moment eh, pratikament storiku nistaw najdu l dan għax qed naraw li l-Kummissjoni edha taqbel ma dak kollu illi għal il-sintku li ġie hawnhekk irressaq din il-petizzjoni għalhekk din hija dan huwa rikonoxximent ta' problema serja ħafna illi ilha teżisti fl-Italja għal tul twil ta' żmien hija ovvjament ir-riżultat ta' żliet politiċi ħżiena u ta' eh, evalwazzjoni superfiċjali illi għamlet il kummissjoni meta ġibdu l-attenzjoni oriġinarjament għal din il-problema. Għallek jiena nilqa B'sodisfazzjoni l-komment tal kummissjoni u rrid intenni dak li fil-fatt diġà ntqal imma biex inkunu ċari rrid nerġa' nisħaq fuqhom. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar territorju li eh, għandu dan il-flagell mhux biss il-kwestjoni ta' ġestjoni tal-iskart imma ta' tinġis tal-ambjent, tinġis tal-ilma li jrid jixtorob min-nies u il-mistoqsija li saret fil-parlament eh, rajna li l-ilma ġi meqjus mhux tajjeb għax-xorb għaliex fih wisq nikel u għalhekk is-saħħa ta' ċittadini illi jixorbu minn dak l-ilma hija medda. U ovvjament ukoll hemm il-problema tal-ambjent li hija waħda serja ħafna. Sar eh, studju illi eh, Eh, wera illi hemm martu serju f'dan it-territorju partikolari dan huma affarijiet illi rridu inqisuhom kollha biex nifmu illi dak illi qed jiġri bħalissa fl-Italja f'dan it-territorju partikolari irrid jinbidel. Is-siti tar-radam mhumiex soluzzjoni għal ġestjoni tal-iskart u Jiena kontenta li l kummissjoni eh, fakritna illi l-Italja diġà qiegħda tħallas il-multi għal ksur ta' liġijiet illi jeżistu diġa edha l-Italja diġa ħalset 178 miljon euro li daw wara kollox ħarġu mill-but ta' ċittadini li dal daqstant mhux biss qed ħalsu il-prezz b'saħħithom imma wkoll qed joħorġu il-flus mill-but hemm din eh, l-inkjesta l-ġdida li forsi anki li tikun eh, riferita l qorti anke għal dawk is-siti tar-radam eżistenti u għal daqstan dana juri illi eh, s-sitwazzjoni fl-Italja f'dan ir-rigward hija waħda li jistħoq ilha attenzjoni mill-akbar jiena kontenta li l-Kummissjoni se tkompli studja l-każ u ovvjament il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa sabiex inkomplu niċċaraw dan il-każ. Grazzi is-Sur Kerju. Grazzi ħafna, Signora President. Iva, jena u koll eh, eh, imnixxef bqajt illum għaliex inni kważi erba snin hawnhekk f'dan il-kumitat u naħseb li hija l-ewwel darba illi eh, smajna il-Kummissjoni taqbel illi għandna inkomplu insegwu sitwazzjoni ta' dan it-tip u minnu fih u minnajr ma dak li nisimaw ta' spess naħa tal kummissjoni fejn il kummissjoni tajdinna iva fil-mertu għandkom raġun imma memx ksur tal-liġijiet eh, jew l-standards Ewropej għal daqstanti dejna marbutin ma nistaw namlu xej. Le, din id-darba il kummissjoni adottat pożizzjoni differenti u jiena napprezza li l kummissjoni marret li lin minn dik li kienet il-pożizzjoni oriġinali tagħha jiena mill-Piemonte u uh, Jiena mort nżur din iż-żona u rajt l-eluf ta' firem illi waslu biex jappoġġaw propju din il-protezzjoni il -protez il petizzjoni. L-ewwel darba li kitbet il-Kummissjoni Ewropea għaltinna le jidher li kollox sew u eh, eh, verament aħna dak iż-żmien konna isna bdejna naqtaw qalbna kien ħadd ma seta' jemmen għaliex bħalli kieku konna inventajnihom aħna daw l-affarijiet. Imma mbagħad jiena napprezza wkoll illi fid-dawl ta' dokumenti illi jintbagħtu mit-territorju eh, fawissu fil-fatt irnexxinna inwasslu s-serjetà u nikkomunikaw is-serjetà ta' din is-sitwazzjoni. U eh, hija l-Kummissjoni wkoll illi tittamel xi ħaġa minn Brussell eh, għaliex jekk il-Kummissjoni tillimita ruha illi tistaqsi lill awtoritajiet fl-Italja jekk l-affarijiet sejrin sew jew le, ovvjament illi daw se jgħidu iva għaliex huma stess illi taw il-permessi biex jinħolqu dawn is-siti tar-radam però issa illum l-affarijiet huma aktar faċli għaliex il-Kummissjoni avvanzat. Jiena minix eh, kontent uh, illi f'pajjiżi ġew eh, skoperti dawn il każijiet kollha ta', ta violazzjonijiet. Jiena inħossni verament nistħi avvelit meta anke fir rigward ta' pajjiżi Ewropej oħrajn illi dawn l-affarijiet jaħduhom tant bis-serjetà. Però rridu nagħmlu affarijiet bis-serjetà u b'mod konkret. Inutli illi wieħed teħraġun u mbagħad ma jsir xejn għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-multi qed inħallsuhom iċ-ċittadini li wara kollox ma jaħtux eh, huma qegħdin iħallsu t-taxxi u mit-taxxi mill-flus illi jistgħu jintużaw għal affarijiet oħrajn qegħdin iħallsu iħallsuhom eh, eh, f'dawn il-multi għalhekk huma l-awtoritajiet illi jridu jagħmlu xi ħaġa mhux biss il-Kummissjoni għandha tissanzjona imma għandha tieħu azzjoni diretta. Grazzi. Signora Tanoka. Grazzi. għal nom tal eh, grupp ta' LCR, sijar jina jkolli najt kemm jiena sodisfatta bil-pożizzjoni li adottat il-Kummissjoni aħna qed nipproponu li l-petizzjoni tinżamm miftuħa u e, ikkolli ngħid li jiena kemm il-darba vjaġġajt minn Milan e, biex imur e, niskija u samt iż-żona tal-Valledora jiġifieri jiena mitla tagħha naflimi mi u eh, hemm bżonn illi l-ilma ta' dan ir-reġjun jitħares. Għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa. Thank you very much. Uh, I give the floor back to Mr. Kemello. Grazzi, nandil kelma l-sur eh, Kemello mill-ġdijt. Jena ovvjament soddisfatt ħafna, nirringrazzja lil kulħadd, nirringrazzja lilek, Signora President, u nistiden lilek, u nistiden lil kulħadd lil membri tal-Kommissjoni jew lill-membri tal-Parlament Ewropew, aħna nilqawkom f'dan il-raħal fil-komunetta ta eh, Tronzano għaliex il eh, ix-xeni huma sbieħ iżda fil-verità fir-realtà huma ħafna sbaħ. Aħna nixtiequ nirringrazzjawkom għall deċiżjoni li ħattu u nixtieq u eh, inżid ċaħġa ma dak li qal Alberto Cirio. Dak li aħna qed nitolbu llum lill-awtoritajiet Taljani b'mod partikolari lir reġjun ta' Piemonte għaliex il-kwistjoni tal-miżbliet taqa' fil-kompetenza tar reġjun hija l-possibilità illi E, dawn il-misblit ma jkunux fid-żoni ta' e, fejn ikun hemm l-ilma u e, ta' fejn ikun hemm refill tal-ilma, ovvjament l-ilma ma jibqax f'post wieħed jimxi. Aħna fil-fat, fitnax il-raħal differenti, qed nadmu fuq ċerta prinċipi bażiċi rigward eh, il-mod kif eh, terġa' tiġi pproċessata l-art u nittamaw illi dawk il-punti li sħaqna fuqhom jiġu tassew attuati għaliex eh, hemm rikorsi li saru iżda jekk ikun hemm azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea jekk il-Kummissjoni Ewropea tintervjeni hija biex tqajjem ċerta kuxjenza naħseb illi ir-reġun ikun jista' jiċċaqlaq iżjed. Nirringrazzjakom il-kol kemm intom. Grazzi sur eh, Sintku, da din, din mhux biss hija żona importanti ħafna fl-Ewropa, nafu wkoll li l-ilma huwa essenzjali. Nafu li wkoll problema tal-iskart hija problema kbira fl-Italja illi rridu nkomplu nistudjawa. Għalhekk kif qalet il-Kummissjoni ser nżommu din il-petizzjoni miftuħa hija kwistjoni estremament importanti u aħna ser nissieħbu mal-Kummissjoni biex nagħmlu xi ħaġa l-kol flimkien. Jiena sa ser nagħmel xi ħaġa storika li xmin jafni jaf illi ma tantx niproponi zjarriet illi morru għal zjarat għal ġbir ta' informazzjoni, pero jiena qed niproponi illi iva immorru għal zjara f'dan f'din iż-żona biex niġbru iktar informazzjoni u ovvjament nibqaw nikkoperaw mill-viċin mal-Kommissjoni. Għalek, eja nipjanaw Zjara għalġbir ġbir ta' ta' informazzjoni. X'taħseb sindku toġbok li teha toġobni ħafna, Signora President. Naħseb li jkun sinjal eċċellenti biex nuru illi l-Ewropa li l-in minn ħafna burokrazija u regoli tinsab viċin ta' ċittadini. Tajjeb, mela ħanna f'żak minn issa normalment aħna namlu zjara ta' jumejn Mm, ġili anka jkunem min jiddeċidi li ehm, jestendi s-soġġorti għaw għal-jumejn oħrajn. U bekk eh, sur sintku inkunu qed naraw ir-reġjun tiegħek. Għalek, għaddi din l-informazzjoni li jena ser ninforma l-koordinaturi, ma nistax naqbatu niddeċidi jena ek kif ġipu laħa. Pero naħseb illi jena personalment naħseb illi zjara f'din iż-żona hija xi ħaġa li jixriq ilna namlu. Grazzi u il vjaċi tajjeb lura lejn l-Italja. Uħsib ir-reġun da seksa biħtjak. Niltaqgħu nerġgħu. Grazzi, grazzi l-ħidma tajba. Okay, colleagues, I hope that you are still with me and, uh, chers collègues de la Chambre de représentants. Eżis kollegi tal-Kamra tal-Rappresentanti, aħna verament kontenti li nil kom għawnek fl-istituzzjoni tagħna u aħna verament kontenti li intom interessati fil-mod kif jaħdem il-Komitat tagħna. Ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiż tagħkom huwa importanti ħafna għal bosta raġunijiet il-dritt li wieħed jippreżenta petizzjoni fil-Parlament huwa wieħed mid-drittijiet fondamentali taċ ċittadini Ewropej. Imna għax fit-trattati tagħna din il, dan il kumitat illi jiena għandi l-onur u l-privileġġ illi immexxi għandu rwol fondamentali u partikolari ħafna fl-implementazzjoni tad-demokrazija Ewropea il-laqat ta' kull xar tagħna jippermettulna illi nofru pjattaforma li ċittadini li jħossu illi il-liġi illi aħna nkunu adottajna ma tkunx qed tiġi rispettata jew tkun qed tiġi implementata b'mod żbaljat f'xi smat membru partikolari bħala membri ta' dan il-komitat il-missjoni tagħna hija illi nisimgħuhom u li niżguraw li fil-limiti tal-kompetenzi tagħna il- li l-problemi illi huma jippreżentawna jiġu solvuti. Aħna għalhekk ikonna kuntatt regolari mal-kollegi tagħna illi ikunu wkoll f'kumitati parlamentari oħrajn u anki mal-Kummissjoni Ewropea bħala il-Gwardjan ta' Trattati aħna ma noqodux lura milli eh, nitkellmu u nitolbu sodisfazzjon mingħand l-awtoritajiet nazzjonali meta nħossu illi hemm bżonn li nixtulhom l-attenzjoni għas sitwazzjonijiet illi lilna jkunu qed ħasbuna. Aħna nawguralkom żjara tajba fil-Parlament u għal xuħut minna u mbagħad se nerġgħu niltaqgħu aktar il-qudiem bi pjaċir kbir. Merba. Think, I think now that you can also take the floor and make... Tajab wis. Aħna għanna ftit ħin a dispożizzjoni tagħna, jiġifieri jekk forsi hawn eh, xi ħadd li jintervjeni. Aħna nistgħu nismawkom. Ftit ħin iva vera iżda għandna ftit ħin. thing uh, to, do to English or French or it's okay. Okay, good. Okay. uh, Merci, Madame la Présidente. Grazie, Signora President. Lodwa tajba u grazzi tal-li il-għajtna nawnek, Signora. Grazzi tal-li Grazzi lill-membri parlamentari kollha aħna qegħdin hawnhekk biex naraw eżattament kif jiġu ppreżentati l-petizzjonijiet min-naħa taċ ċittadini. Eh, aħna qed nippruvaw naraw kif nistgħu indaħlu din l-istess sistema u inizjattiva f'pajjiżna għaliex fil-Kostituzzjoni tagħna hemm ukoll il-possibilità li ċittadini jresqu petizzjonijiet hija l-Kostituzzjoni tal-2011 għalina dan din hija opportunità tajba biex naraw kif jimxu l-affarijiet hawnhekk. Grazzi tal-ilqajtuna. Simwa kien. Le, jiena nirringrazzja lilkom tal-li ġejtu. Colleagues, let's... let's... Tajjeb, wist, mela, issa, kollegi, eja ngħaddu għal petizzjoni il-limis biex bekk il-bibtana il, minn Marok ikunu jistaw jsegwu kif inu l-andament tana għawnek. Il-petizzjoni hija 1042 mm, u għawek irnexxilna kważi niġbru 100.000 firma dwar il- um, l-eliminazzjoni gradwali tal-użu tal-enerġija nukleari li sabiex timbeda immedjatament il-petizzjonat mhux hawnhekk prezenti ngħaddi kelma lis-Sinjura Budinova. Grazzi ħafna Sinjura President, il-Kommissjoni tixtieq tagħmel referenza għal petizzjoni preċedenti tal-2014 u anka sabiex eh, tiġbor eh, tatikom iktar informazzjoni dwar is-sigurtà nukleari. L-għonet nixtiequ ngħidu illi taħt il-qafas legali eżistenti mhux possibbli li titteħed azzjoni biex il-stati ehm, membri jiġu bajal u l-impjanti nukleari tagħhom Barra minn hekk rridu nisqu fuq il-fatt ukoll illi skont il-direttiva l-ġdida l-enerġija għal-sigurtà nukleari huwa id-detentur tal-liċenzja li jieħu deċiżjoni taħt is-supervizjoni tal-leġislatur. Din id-direttiva tfakkar tfakkarna li ir wol tal komissjoni huwa illi kunu li l-istati membri li jiddeċidu li jużaw l-enerġija nukleari kunu jistaw jagħmlu dan permezz ta' għafas ehm, ta' sigurtà eh, Ewropew bilanċat. Barra minn hekk il-Kummissjoni qed tagħmel reviżjoni ta' direttiva u sertiħu azzjoni li hemm bżonn tittieħed fil-każ ta' stati membri illi ma jkunux konformi mar regolamenti il ġodda il-sigurtà nukleari kif tafu reġat ġiet valutata u ttieħdu azzjonijiet għal tisħiħ ta' sigurtà fl-impjanti nukleari madwar l-Unjoni Ewropea wara l-stress tests ta' Fukushima. Dawn l-stress tests ikkonfermaw il-livell oli ta' sigurtà fiħdan dawn l-Unjoni Ewropea iżda rapport tkellem ukoll dwar possibilità ta' titjib, ta' numru ta' titjib fil-fatt, azzjoni ta' titjib. U għalhekk jnataw pjanijiet ta' azzjoni lill istati membri biex isorvu biex ikunu um, konformi mal-rakkomandazzjonijiet. Kien hemm żewġ ċikli, l-ewwel wieħed fl-2014, it-tieħed fl-2015, u eh, fil-fat kollox dawn il-proċessi ġew kontra immonitorjati mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-azzjonijiet parti mill-pjanijiet ta' azzjoni eh, nazzjonali jitolbu illi kull stat membru jippubblika rapport annwalment. Ħafna mir-rapporti uh, waslu lilna sal-axħar tas-sena li għaddiet u jinsabu issa fuq il- website uh, ENSEC. Fil-fatt ser jissir l-ewwel reviżjoni um, tal-peers biex naraw fiex waslet wa xiex waslet din ir-reviżjoni tad-direttiva u dan ser wasal għal workshop li ser jiġi organizzat f'Mejju. Barra minn hekk eh, dan ser wassal ukoll għal iżjed rakkomandazzjonijiet biex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw l-azzjoni tal-operaturi biex insaħħu il-sigurtà eh, fl-impjanti nukleari diġà eżistenti. Grazzi. Grazzi ħafna. Kollegi li ma intervenewx. Ah, tam intom intervjenu Le, mela. Niprofa nikkonkludi jiena minħabba dak li qalet il-Kommissjoni u minħabba li għatana azzjonijiet, anzi skużawni, petizzjonijiet oħrajn li huma simili, anka fid-dawl tal-fatt li qalet il-Kommissjoni li dinija ta' kompetenza tal-Istati membri, naħseb illi l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija illi din il-petizzjoni għandna nal-qwa nalquha u niprovdu tweġiba lil petizzjonanti u nagħtuhom raġuni għaliex deċtejna li nal din il-petizzjoni. Issa ngħaddu għal petizzjoni li imiss dwar l-estensjoni tal-impjant eh, nukleari fir-Repubblika Ċeka. Il-petizzjoni wieħed 403. Naddi l-kelma mill-ġdid lill-Sinjura Anzi, let niskuża ruħi fil-fatt hija is-Sinjura Obrova li rrid nadila l-kelma. Iva, Sinjura President, qed nitkellem dwar din il-petizzjoni dwar l-impjant nukleari ta' Tamilin. Hawnhekk eh, qed nisqu fuq eh, valutazzjoni ta' l-impatt rigward dan il-proġett il-Kummissjoni konxa mill-possibilità ta' mill-impatt li dan jista eh, ikollu fuq din iż-żona, però din hija kwistjoni ta' kompetenza tal-istati membri. Fl-2014 il-Kummissjoni diġà fakret l repubblika Ċeka li trid tagħmel valutazzjoni ta' l-impatt li l-impjant nukleari qed ikollu fuq ix-xmara fil-viċin. Din dan il-valutazzjoni tal-impatt sar iżda xorta waħda u importanti illi jina ta' segwitu uh, biex u jilit is eh, fil-proġett. Para minnek u importanti li naraw jek danu l-valutazzjoni tal-impatt u ix aġġornat bizzejiet. Aħna ma nistawx nintervjenu iżjed skont l-informazzjoni miksuba huwa mistenni illi Eh, dan l-impjant nukleari mhux ser jidħol fis seħħ eh, jew aħjar il-proċess eh, ta' tkabbir mhux ser isir qabel is-sena 2025, jiġifieri naħseb li huwa prematur il wieħed se issa. Il-kollega l honorable Vajts. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nirringrazzjakom ukoll tal-intervent tal minnaħa tal-Kommissjoni jena ninsabaw hekk biex inħares uh, u nirrappreżenta l-interessi tal-poplu Awstrijak. Kif tafu il-poplu spiss uh, kien sottomess għal ċerta riski mm, minħabba l-impjanti nukleari anka wħud minnhom antiki ħafna li jiċirkondawna. Per eżempju, din ta' temelini manka dik ta' kuxko, illi tinsab proprju fil-frontiera fuq art illi hija ta' riskju kbir ehm, ta' terremoti. Jiġifieri jina nixtieq li l-Kummissjoni tqis dawn l-aspetti wkoll. Per eżempju, x'jiġri fl-assikurazzjoni kontra inċidenti um, ehm, li jiġru minħabba impjanti nukleari. Xidru kol fil min fil-ħarsien, fil-protezzjoni li, li jenata l-stat membru konfinanti bħal eh, mual kastana minħabba xi inċident f'impjant nukleari. Xista iseħ biex aħna intaffu il-konsegwenzi negattivi ta' incident eh, fil-pjant nukleari ta' dan it-tip. Nixtieq nappella lill kummissjoni biex taraf illi l-enerġija nukleari hija xi ħaġa li issa miex moda, ma diex moda, wasal il-waqt illi u dawn l-impjanti nukleari, pero rridu nifmu eżattament kif dan jista' jsir. Ma ninsewx ukoll illi il-Parlament Ewropew ħa uh, pożizzjoni ferma ħafna fuq l-impjanti nukleari u għalhekk rridu narfu illi din il-forma ta' enerġija mhijiex sostenibbli anka li tibna, tibni waqt il-proċess ta' bini tal-istess impjant nukleari eh, huwa uh, taħsara kbira għal-ċittadini u l-istess ħażna tal-enerġija hija taħsara ċittadini. Iġifiri din il-kustjoni mhux biss ġib maħa problemi ta' saħħa iżda wkoll mhux qed qis l-aspetti ekonomiċi għaliex biex taħżen din l-enerġija hija eh, iġib maħħa spejjeż kbar ħafna jgħali ħafna għalhekk irridu inqisu forma oħra ta' enerġija, enerġija rinnovabbli. Naf illi hemm il-kwistjoni ta' liġi nazzjonali, liġi tal-istati membri, però irridu nejdu darba dejjem li l-enerġija eh, nukleari miex enerġija illi għanna nibqaw investu fija. Iva, kwistjoni politika ħafna jkolli nammetti, ma nafx jekk hawn xi ħadd li jixtieq jintervjeni. Jidher li mhux il-każ, mela nipprova nikkonkludi. Jiena naħseb illi din il-petizzjoni għanna inżommuha miftuħa. Mm, fis-sens li inżommuwa miftuħa u nibatu itra l autoritajiet ċeki u għajmu kuxċenza dwar il-fatt illi iva hemm ċerta tħassib rigward dan l-impjant nsaqsuhom x'beħsibhom jagħmlu u nsaqsuhom kif huma qed iħarsu dak li tistipula d direttiva għal ħarsin tal-ilma. Barra minn hekk, niġbtulhom attenzjoni fuq kif dan kollu qed ikollu impatt fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini. Jina naħseb li għalissa però din il-petizzjoni ma nix niftu għas-sena d-dieħla, għanna nwar ftit minħabba il-periodu ta' żmien daqshekk twil sas-sena 2025. Grazzi ħafna, Signora President. Issa ejja nagħtu għal petizzjoni li jmiss, petizzjoni 956. dwar l-impjant nukleari Tihange fil-fatt eh, dinja xaħġa viċin ħafna tagħna li tinsab fil-Belġu u fil-fatt kien hemm tliet pajjiżi li jingħaqdu flimkien għaliex jikkonċernom dan ir-reġun dak ta' Drejlander. Il-petizzjonant mhux preżenti u għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni mill-ġdid. Grazzi ħafna Signora President, l-ewwel qabel kollox il-Kummissjoni tixtieq tisħaq fuq il-fatt illi hija tifhem it-tħassib ta' ċittadini dwar il-tħassib uh, tagħhom dwar l-impjat nukleari tiħanke. U fil-fatt, b'mod partikolari, il-Kummissarju Kanjete u s-servizzi tal-Kummissjoni niltaqgħu s-sena li għaddiet biex flimkien mal-awtoritajiet tal-pajjiżi uh, tal-pajjiżi fil-viċin, inkluż tal-Belġu, Lussemburgu, l-Olanda, e, jitrattaw din il-kwistjoni barra minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni tal- ġew trattati in ġenerali l-impjanti enerġetiċi ta' enerġija nukleari. Barra minn hekk ġie mħabbar perjodu ta' reviżjoni, eżerċizzju ta' reviżjoni, flimkien mal-workshop li ser isir f'Mejju li ġej li huwa li sitt importanti huwa li il-Belġu ser tkun qed tipparteċipa li għazilna biex nitrattaw kien il-żmien li qed jgħaddi minn fuq dawn l-impjanti nukleari. Aħna nittamaw li il-feedback li niksbu mill-Unjoni Ewropea kollha kemmi inkluż għal l-impjant nukleari tiħanġ nistaw, nkunu nistaw nużawhom biex inkomplu nsaħħu s-sigurtà tal-impjanti nukleari, inkluż dawk illi ser jibqgħu jintużaw fuq medda twila ta' żmien. Il-Kummissjoni tixtieq tisħaq ukoll illi fil-waqt illi id-deċiżjoni fuq medda twila ta' żmien dwar l-impjanti nukleari tibqa' ta' kompetenza tal-Istati membri u illi il, fil-waqt illi il, il sigurtà tal-impjanti nukleari tibqa' fid-detenturi tal-liċenzja ta' dawn l-impjanti nukleari u anke minħabba l-fatt illi l-ambjent huwa ta' priorità għal kummissjoni dan dejjem fid-dawl tal-fatt illi l-Kummissjoni tixtieq tħeġġeġ il istati membri illi jħarsu il-qafas ah, ta' sigurtà għall impjanti nukleari u ngħidulkom ukoll illi aħna qed inqisu mill-viċin ukoll il-qafas Juratom flimkien mal-Direttiva Sigurtà Nukleari u ngħidilkom ukoll il-Kummissjoni ser tieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa kontra l-Istati membri li mhux qed jonoraw dawn ir-rekwiżiti l-ġodda. Finalment, permettuli ngħid illi s-servizzi tal-Kummissjoni tista' tikkonferma illi l-informazzjoni l-informazzjoni kollha relevanti mitluba mill-petizzjonanti dwar T102 għad inaddit din informazzjoni. Fafat l-iktar informazzjoni eh, reċenti kienet dik ta' novembru 2017. Grazzi ħafna ma nafx jekk hawnx xi kollega li jixtieq jintervjeni. Eh, Sinjura Danoka. Grazzi. Naħseb illi li rakkomandazzjonijiet illi għadhom kif ġew forniti li għilna għandhom jiġu um, appoġġati u għakas uh, tassew importanti. Fil-fat uh, din hija petizzjoni nfetħet fl-2016 u domna ħafna nistennew tweġiba ta' minnaħa tal-Kummissjoni uh, u anka l-ex-president tana, Sur Schultz, u kol kien bat ħafna itri meta u kien fil-kariga tijaw. Walek, aħna nishtuq nejdu li aħna nappoġġaw din il-proposta illi inżommu din il-petizzjoni miftuħa u nibatu din il-petizzjoni l-Aġenzija għall enerġija Nukleari Atomika u koll. Iva fil-fatt din miex petizzjoni twila li la miftuħa, però hija fis-sustanza tagħha petizzjoni kbira ħafna. U fil-fatt bħalma għalet il-Kummissjoni il-direttiva għal sigurtà nukleari ser tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali tal-waqt u fil fat il-direttiva għall-standards bażiċi u kol ser tiġi trasposta fliġi nazzjonali safrar ta' din il-sena. Nirreferi għal Basic Safety Standards Directive fil-fat. Għalek kina nissuġġerixi eh, nibatu itra nejdu illi aħna qed nistudjaw din is-sitwazzjoni u nistennew iktar informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni dwar it-trasposizzjoni ta' dawn il-direttivi fl-liġi nazzjonali l-aħjar nimmaġinajna wara l-workshop ta' Mejju għaliex dan ikun jista' jitfa' iżjed dawn fuq sitwazzjoni. Kulħadd jaqbel? Iva, u nissuġġerixxi wkoll illi nibatu itra lil lil um, lill-gvern Belġan ukoll Iva, fil-fat l-Aġenzija għall enerġija atomika diġa, diġa għandhom din il-petizzjoni. Lele, miex daqsek antika, miex eh, daqsek antika din il-petizzjoni. Naħseb illi bżejjed jekk jek namlu hekk għaliex huma diġa għandhom din litra. Tajjeb pwis, issa nadru lura għal l-Awstrija petizzjoni 8-8 anzi dwar il-responsabilità Ewropea unika l-assikurazzjoni anzi il-responsabilità Ewropea unika kontra incidenti nukleari. U hemm ukoll petizzjoni wieħed tminja erba' ħamsa li hija wkoll relatata ma' dawn l-inċidenti um, f'impjanti nukleari il-rapporter, il-sur Schweiger, jinsab fostna, nadilu il-kelma għal 5 minuti. Nadila l-kelma fil-fat għal 5 minuti. Grazzi ħafna, Signora President, rappresentanti tal-Kommissjoni, Signori, aħna nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li qed terġaw titrattaw din il-petizzjoni. Kienem ħafna interess fil-petizzjoni tagħna. Eh, il, din il-petizzjoni fil-fatt eh, aħna konna ftaħnija f'Ottubru 2013 fejn qajjimna ħafna interess, però minn dak iż-żmien law ftit li xejn saru affarijiet. Hemm bżonn ta' sistema ta' assikurazzjoni li tkopri li ċittadini f'każijiet ta' inċidenti nukleari. Minn dak iż-żmien law ftit li xejn sar żvilupp. Sar biss xi ftit żvilupp f'dawk li huma figuri. Però issa għaddew seba' snin mid-diżastru ta' Fukushima u um, għaddew ħafna iżjed snin fuq minn 30 sena mill-inċident ta' Chernobyl. Um, Fl-ebda minn żewġ każijiet id-danni ma ġew ikkalkulati b'mod formali l-operaturi ovvjament eh, ta' dawn l-impjanti nukleari eh, eh, ma, jistawx jħalsu għaliex fallew u għalek dawn l-inċidenti jitolbu illi ikunem azzjoni li li trid tittieħed jew almenu azzjoni li tkun prestabilita minn qabel f'każ ta' inċident ta' dan it-tip. Il-ċittadini jistgħu jaraw b'mod ċar kif l-industrija tal-enerġija nukleari qed tingħata privileġġi minħabba l-spejjes ekonomiċi, il-beneficju ekonomiku li jġibu għall-istati membri. Jina nishtiqkom li tisimgħu xieħossu il-petizjonanti, per eżempju, rigward il-fat illi ma ndux ikunem assikurazzjoni għal incidenti ta' dan it-tip, din għat iġib distorsjoni fil-suq jekk il-ħazna aħarija ta', ta din l-enerġija tkun parti mill-ispejjeż eh, l-affarijiet jimbidlu għaliex attwalment din, din nefqa mhux qed tiġi meqjusa, jidher li s-soċjetà qed ikolla mm, s-soċjetà qed ikollha terfaqija ir-responsabilità flok l-operaturi. L-operaturi m'għandhomx għalfejn iħallsu għall-assikurazzjoni. Jiena fil-fatt nista' nista' nerġa' nibatilkom id-dikjarazzjonijiet eh, ċittadini jistaw jarawhom eh, iswet fuq labja abjad din mhix xi ħaġa li aħna ħlomna bija. Hija xi ħaġa ċarissima. Nassigurakom illi aħna ser nibqgħu niżguraw li jkun hemm l-implementazzjoni ta' dan il-kompitu, kompitu li suppost qed jaqdu il-politiċi tagħna. L-organizzazzjoni tagħna ser tisottometti petizzjoni ta' segwitu eh, minħabba tħassib tagħna u din mill-ġdid ser tiġi appoġġata minn ħafna ċittadini. Din hija xi ħaġa serja ħafna mhux ser nifqu hawnhekk. Kif tafu it-tħassib tagħna jixraqlu ġustizzja dan li qed nippruvaw nagħmlu nġibu ġustizzja. Grazzi. Grazzi tas-sew tal-li qegħdin magħna u tal-li vjaġġajtu biex tinformana fuq dan is-suġġett. Il-Kummissjoni jekk joġbok, interventiħor minn għandek jiddispjaċini li qed eh, nitolbok titkellem daqshekk. Grazzi, Sinjura President u grazzi l-petizzjonant Sinjura Schweiger għal din il-prezentazzjoni. Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel referenza għad dibattitu preċedenti tal-Kumitat Petti fl-2014 u notat informazzjoni dwar l-aħħar inizjattivi fil-qasam tal- responsabilità ta' parti terza fil-qasam nukleari u ħna għandna l-istess ħassib tagħkom komunikazzjoni li tkopri din il-responsabilità -per il personali kienet pjanata l-2014, iżda dan ma ġiex segwit mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tat priorità lill-infurzar tal-qafas ta' sigurtà nukleari wara l-inċident ta' Fukushima. U għalhekk għaddejna biex naġġornaw id-direttiva tal-sigurtà nukleari u kif semmejt ir-revedajnija. Apparti, il-regolament tal-Konsil jipermetti l-ammont minimu ta' eh, materjal radioattiv li kellu l-alf wara inċident nukleari u kwalunkwe emerġenza radioloġika oħra. Għalhekk aħna qed niffukaw fuq il-prioritajiet ġodda tal-Unjoni fuq l-implementazzjoni xirqa ta' din il-leġislazzjoni ġdida. Il-trattat Juratem skont artiklu 98 jgħid li l-istati membri kon għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiffaċilitaw il-konklużjoni ta' kontratti ta' kontratti nukleari li jkunu ta' riskju. Iżda dawn il-miżuri għad ma ġewx speċifikati għaliex ma kienx hemm appoġġ sabiex dawn l-istati membri ikunu qegħdin jilħqu dawn l-standards fuq l-assigurazzjoni responsabilità ta' parti terza biex jiġi żgurat ukoll li jkun hemm livell qoli ta' finanzjament li jagħti kumpens lill vittmi potenzjali f'każ ta' inċident nukleari. Fil-kontest tal-swieq tal-Unjoni Kapitali, il-suq tal-assigurazzjoni ġim saħħaħ permezz tal-leġislazzjoni sekondarja taħt it-trattat dwar il-funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna inħossu illi il-servizzi tal-Kummissjoni se jkunu qegħdin iniedu studju fuq l-assigurazzjoni u l-qasam finanzjarju fil-qasam tal responsabilta ta' partijiet terzi. L-evoluzzjoni ta' din l-istruttura u l-kapacità ta' dawn l-istruq finanzjarji fil-Unjoni, fil-Stati Membri tal-Unjoni, fil-qasam fil unjoni fil qasam tal-responsabilità ta', ta parti terza fil-qasam nukleari irridu nibdew nevalwaw u safejn din il-kopertura tista' tiġi mżjuda. Għalhekk wara li jkun hemm wara tiġi konkluża l-evalwazzjoni, aħna ser neżaminaw il-possibilità ta' din l-inizjattivi f'dan il-qasam. F'termini iktar konkreti li jiġu definiti livelli minimi għal għall-assigurazzjoni ta' parti terza li tittieħed minn ehm, parti terza għas sigurtà nukleari. Grazzi tas-sew, Signora President. Grazzi. Membri issa. Il-kontribut tagħkom jekk jġobkom din hija opportunità eh, għalina u kol biex inti tatina id-diskors, l-ewwel diskors tiegħek minflok is-sur Becker l-ewwel diskors tiegħek f'dan il-kumitat. Grazzi tassew, Sinjura President. Ma naħsibx li fl-ewwel attendenza tiegħek fil-kumitat inti titkellem fuq dan affarijiet mhux mhix taqsek xi ħaġa normali, iżda din hija xi ħaġa importanti għalija u għalhekk xtaqt nitkellem dwarha. Nemmen illi Sinjura Schweiger u l-petizzjonanti kollha li għedina għajmu din il-kwestjoni, nirringrazzjom u anke tal-li għet jistihbu maħna f'din il-laqa tal-komitat. Inti tal-li tiħu ta' dak li tħallas u l-istess ħaġa fuq l-enerġija nukleari, peress l-enerġija li qed tiġi fornita minn enerġija nukleari, ma nistawx inqoblu għama riski illi jiġu ma din il-tip ta' enerġija. Ma jistax ikun hemm, ma ħsibx li huma aspettattivi għoljin li jkun hemm li nippretendu li jkun hemm assigurazzjoni għal dawn l-impjanti nukleari. Jiddispjaċini illi ħafna illi l-Unjoni, li l-Unjoni tħass ikunu qed jitilqu mill-Unjoni Ewropea Bħalissa naħseb li dan huwa moment kruċjali u huwa il-waqt illi wieħed iqis ir-riski marbuta mal-enerġija nukleari. Għax ir-Renju Unit dejjem iddefendew l-enerġija nukleari u għalhekk nitlob lil kumitat sabiex din il petizzjoni tibqa' miftuħa sabiex il kolkemm aħna jkollna l-opportunità illi nkomplu nsegu din il-kwistjoni mill-viċin. Grazzi tassew, Iva, napprezzaw li inti fl-ewwel laqgħa tiegħek qed tieħu l-mikrofonu biex tagħti il kontribut tiegħek. Iva, nemmen li kulħadd għandu jagħmelek. Grazzi, Signora Valina. Grazzi, Signora President, u nati merħba lil dan il-membru l-ġdid, eh, nilqawk dan il-komitat u eh, nserħu u koll fuq il-lajnuna u l-kontribut tija kiena l-ewenet riet nir-ingrazzja l-petizjonanti differenti għal l-interventi illi għamlu naħseb illi ħareċar minn eh, dawn il-petizjonanti u l-petizjonijiet u għalli iva hemm din is-sensitività u kuxjenza fost ċittadini Ewropej fuq l-enerġija nukleari li wieħed ma jistax jgħala għajnej il-komitat e, irrit e, Anzi l-Kummissjoni tittara illi ikunu e, qed jiġu rispettati trattati imma l-lin mill-garanzija tal-assigurazzjoni, ecc. Naħseb il kommissjoni għandha tibda tara li l-Istati membri u koll ikunu involuti kontra il-produzzjoni il produzzjoni promozzjoni tal-enerġija nukleari li xmijiex enerġija li hija nadifa li jmur kontra dak li qed nippruvaw nagħmlu bħall-Unjoni Ewropea sabiex ikollna enerġija li tiġġeddet u enerġija li ma tniġġes eh, li naslu mhux biss l-enerġija ta' li minn minnejjum li jġeddu sa ta' 35% imma tkun ħaġa tajba li kikun nistgħu naqbżu dan il-limitu. Thank you very much, Mr. Weitz. Grazzi, Sur Vajts. Ma nixtieqx nirrepeti id-diskors li għamilt aktar kmieni. Peress illi għandna interess komuni f'dan il-komitat ta' petizzjonijiet u jidher ukoll maġġoranza fil-Parlament ukoll nixtieq li nirrakkomanda illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Tajjeb. Nati issa il-mikrofonu lill-petizzjonanta s-Sinjura Schweiger. Grazzi tassew għal boħra. Grazzi għal l-informazzjoni mir rappresentanti tal-Kommissjoni dak li nixtieq ngħid bħalissa huwa illi aħna ser naraw x'qed jiġri, se nsegu dak li jkun qed jiġri U bħalma tlabna anka ħna fil-ewwel petizzjoni tagħna li jkun hemm assigurazzjoni ta' 400 biljon. Din mhix figura li aħna ħlomna bija dan huwa kalkolu illi sar mill-watchdog Franċiż illi ikkalkula illi l-spisa ta' Fukushima kienet 423 biljun. Din li nitkellmu fuq tlet figuri din hija xi ħaġa li mhix realistika mhix se tkun biżejjed għalina. Grazzi tassew, grazzi tassew, mela nagħmlu hekk. Żommuha miftuħa. U Imbagħad se jkun hemm workshop fejn ser tiġi jiġi evalwat l-istess suġġett. Se nħalluha miftuħa ma mhux ħanieħdu azzjoni fuqha għalissa. Hawnhekk għandna kwistjoni wkoll fejn il-Kummissjoni nedit studju u anke aħna nedejna studju fisem dan il-Kumitat illi ser tiġi prezentata qabel l-aħħar ta' din is-sena. Dan l-istudju għandu titlu Liability and Responsabil ta' l-implikazzjonijiet transkonfinan li fl-enerġija nukleari madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna u koll għalek nishtiqu naraw riżultati ta' dawn l-istudji u qabel ma jiġu kommissjonati ma jkunx hemm bżonn li nieħdu iktar azzjoni ħlief illi ninformaw il-Komitat ITRE illi teżisti din il-petizzjoni u xinu l-kontenut tagħha. U anke li tindbat itra biex it-tqajm koxjenza mal autoritajiet Awstrijaċi illi aħna qegħdin nevalwaw din il-ħaġa. Tajjeb, prosit, mela. Bek, se jkollna pawża l-ikel twila ħafna morru lura għand l-assistenti tagħkom u għam ftit dalodu u intom eżis eh, vizitaturi stajkolkom jkollkom pawża għall-ikel itwal milli bastarna niltaqgħu wara nofsinhar.